Good morning. Uh, we'll start. Lodwa tajba, nibdew il-laqassa. Il-lingwi kollha huma disponibbli minn barra il-Kroat. Membru wieħed eh, iżda mhix qedawn i illum għanda il-talaq snina fil-fat jekk jekk biex hawn forsi qed tiċċelebra. Nixtieq ngħidilkom illi għedin konformi qegħdin fl-istadju ta' nixtieq ngħidilkom illi kwistjoni ta' konformità mhumiex qed jiġu eh, tradotti għal Kroat sempliċement biex nilformakom. U l-Uffiċċju ta' Informazzjoni fir-Renju Unit stieden erbejn ġurnalist anzi studenti tal-ġurnalizmu mill-Università ta' Leeds sabiex jattendu għal din il-laqa ta' dan il-komitat matul il-votazzjoni u Sinjura Kuneva stietnet l grupp eh, ta' 21 persuna li ser ikunu prezenti bejn 11 u n-nofsija l-lum. Iġifiri ser ikolna in-nies qed jisimawna mhux biss dim it-televiżjoni iżda wkoll matul il-laqa. Punt numru 3 fuq l agenda għad Hemm xi oġġezzjoni għal minuti? Le mela l-minuti jistgħu jiġu adottati. Grazzi. Issa raba punt fuq l-aġenda. Il-rapport annwali għal 2013 fuq il-Bank Ċentrali Ewropew nati il-kelma mill-ewwel l rapporter Is-Sur David Gaza mill-PPE. Thank you, Madam President. Grazzi, Signora President, f'din l-opinjoni f'din l-opinjoni eh, uħut mill-iktar punti importanti diġa daħlu fl-ewel abbozz. Kif tafu, aħna limitati fl-ammont li nistan nikdbu eh, fl-abbozz, iżda qed nista'na li jiġi tiġi mdaħla fl-iktar informazzjoni sakemm dan jiġi prezentat u approvat mill mill-komitat jina nilqa tnaqis fir-rata ta' taqat fl-Unjoni Ewropea u koll Nafu illi il-figuri mumiex pozittiva għall-istati membru kollha iżda hemm xejra pozittiva in ġenerali u din hija aħbar tajba jien naqbel bisħieħ ma' rakkomandazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew li għandu jkun hemm iktar enfasi fuq il-miżuri ta' konsolidazzjoni fiskali Issa rigward il-titib kontinu tal-qafas istituzzjoni tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja jiena fil-fat nilqa is-sejħa tal-Bank Ċentrali Ewropej sabiex il-mod kif dan jimxi jittejjeb. Iżda eh, dan it-titib jista jgħin ħafna sabiex nilħu il-lan mixtieq dan huwa rapport qasir ħafna. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom u jina ħerqan nisma minn għandkom l-informazzjoni u l-emendi li ser tippreżentawna. Grazzi. Uh, thank you, Mr. Casa. Uh, I'll give the floor to... Grazzi l sur Casa, issa nati il-kelma l-grupp tal-SND il-Signora Lopez. Anzi, sur Lopez. Sur Lopez mu ixawn. Issa nagħti l-kelma lil Ulrike Tibesus minn grupp tal-ICR, jimmi xawn lanqas. Qed nistennew il xi ħadd. Nagħtu l-kelma lis-Sinjura Harkin mill-grupp għaldem. Grazzi, Signor President, u grazzi l-relatur tal-opinjoni tijaw. Sfortunatament kelli konverzazzjoni oħra waqt li kienet jaqra, iżda waqt li kienet jitkellem, iżda jiena diġà eh, diġa qrajt eh, l-opinjoni u għana naħdem ma' sur kaza fuq din. Għandi xi kummenti dwar rapport illi tal-li eh, sibili iżda ma ħarġ leħ fid-dettal. Jiena naħseb illi dak li qed jgħid is-sur kaza forsi huwa wis eh, pożittiv u importanti li natu natu laqta pożittiva iżda meta jitkellem dwar tnaqis eh, firqat mill-2010 sal-2013 dan huwa minnu iżda tħares lejn il-figuri tal-2012 taraw l sfortunatament mill-2012 lil hawn kien hemm żieda fil-qat għalhekk irridu forsi nibbilanċjaw b'mod aħjar l-opinjoni dwar dan. Ser nħares ukoll lejn paragrafu 5 li titkellem dwar li nilqa l-istedina tal-Bank Ċentrali Ewropej li sat membri sabiex iwettqu riformi meħtieġa fis-suq tax-xogħol partikolarment biex iżidu l-flessibilità. Iva, m'hemm xejn ħażin bil-flessibilità, iżda ma naħsibx li huwa l-unika komment li għandna nniżlu hawnhekk meta nitkellmu dwar ir-riforma tas-suq mhux ma naqbilx ma dan, iżda naħseb li għandna nħarsu lejn riformi oħrajn għassu. Naħseb li għandna nsemmu xi ħaġa wkoll dwar il-qatt fost iż-żgħażagħ. Dak kollox, hemm xi punti oħra, iżda naħseb li din inġenerali opinjoni tajba ħafna nixtieq resaq xi emendi u nisab ċerta li sar naħdmu sew flimkien. Grazzi. Thank you. Uh, Grazzi. Issa, Isnir Trebesus mill-grupp ICR, e issa edawn. Lodwa tajba. Tajt daqatajn lejn la bozz u ukoll. U ġew nifmuħi diversi mistoqsijiet. Ir-rata 20.8 li hemm f'paragrafu wieħed minn fejn iġejja din il-figura. Dit fisser żieda qawwija fir-rata ta' qatt illi jiena ma sajċ insiba, ma sajċ inqabbilha mal-data tal-Eurostat. Xi tifisser biha il-frażi konsolidazzjoni Eh, budgetarja favur it-kabir, għaliex l-għana konsolidazzjoni lanqas tkabbir. Mandi lega problema kbira kontra uħet mill-punti kontra l-punti nfusom, iżda li xi emendi xinx irressa. Grazzi. Issa is-sur Ljerik mill-grupp tal-Gwe. Grazzi ħafna, Signora President. Jina nirringrazzja il-kollega għal dan il-rapport li ħejja imma kif qalu dawk ta' qabli, nerġa' ngħid li dan iġib ħafna problemi l għonnet. Ħadd ma jista' jgħid li fl-Unjoni Ewropea il-livell tal-qatt qed jinżel kif jgħid dan ir-rapport. Huwa bil-maqlub li qed naraw jiġri għalissa issa U bat il-punt numru tlieta meta nitkellmu dwar il-konsolidazzjoni imħabba it-kabbir, kulħadd jaf li illum l-Unjoni Ewropea mhux qed tikber, eh, anzi qed hemm tnaqqis b'ċertu konsekwenzi fuq iċ-ċittadini u anki fuq il-qasam tax-xogħol. Punti numru 4 u 5 l-darb oħra mbagħad naraw spiegazzjoni ta' dinna di l-Bank ċentrali jappoġġja dawn ir-riformi kbar eh, fl-Unjoni Ewropea dawk li għandhom xjaqsmu mal-dinja tax-xogħol li jkun hemm iktar flessibilità u l kondizjonijiet aħjar sabiex il-kumpaniji jkunu jistgħu joħolqu iktar xogħol, meta kollu kulħadd jista' jara li dan li kliem dawn il-kliem kollha ġabu il-falliment li qed ngħixu issa. Għalhekk jien ma nistax nara kif nistgħu napprovaw direzzjoni, orjentazzjoni f'direzzjoni waħda mingħajr l-ebda ħsibijiet oħra u xwed jirrifletti fuqhom għaliex ma ngħidux li il-Bank Ċentrali tagħmel il-kreazzjoni monetari u anki għal-banek, fl-interess tal-banek privati, minar ma jkunem dan l-irkupru soċjali u ekonomiku. Għadbaqa ħafna problemi jidir li jien anki b'dan il-rapport jiena eh, qed ngħid li kull statistika rridu nerġgħu niċċekkjawha. U għal-rekomandazzjonijiet li qed titolbuna li aħna naqblu magħhom jiena ma nistax naqbel magħhom dawn ir-rakkomandazzjonijiet għalhekk aħna se nagħmlu numru ta' emendi imma jiena naħseb li ma tantx hemm ċans li se niftehmu dwar dan. Grazzi. Uh, thank you. Uh... Grazzi. Issa Karima Delli mill-Partit tal-Ħodor. ta' qabel intuwa il-kelma ser nagħti l-kelma kol is-Sinjor Laura Agja mill-FDD għonek qiegħda. Eh, Rodo tajba, grazzi President, aħna għanna eh, noti fuq il-kommenti li nixtiequ namlu fuq il-proposta ta' eh, abbozz ta' proġett ta' David Casa. Fuq il-punt numru wieħed aħna nistaw najdu illi f'sitwazzjoni makroekonomika u daqstant makroskopika illi fija hemm kalkolu tal-tendenzi ta' dawn l-aħar tliet snin ta' rata ta' qat naraw li hemm situazzjonijiet speċifiċi partikolari, speċjalment fl-Italja, eh, li sejrin li qed iħdu xejra differenti u għal daqstant mhuwiex possibbli konsidraw it-tnaqqis tal-rata ta' qat u hemm bżonn li jsir referenza anki għal eh, pożizzjoni tal-istati singoli individwali illi ma, ma mhux qegħdin isegwu din it-tendenza. <clears throat> Fuq it-tieni punt imbagħad nixtieq nagħmel mistoqsija u nistiq nistaqsi il-għala qed nitkellmu fuq eh, paga nominali eh, u hemm referenza għal stati illi mhumiex eh, membri tal zona euro. Nixtieq nkunu nafu li muma id-dati, id-data fuq il-pajizi tal-euro. Umbata hemm punti ieħor nixtieq nistaqsi fuq it tilet punt kif huwa possibbli nibdew nikbru u noħolqu xogħol eh, billi nirrispettaw fl-istess ħin il pat ta' eh, budget illi fil-fatt eh, hija kundanna aħna fl-opinjoni tagħna mhuwiex possibbli eh, li wieħed jirrispetta eh, ċerti pozizjonijiet li huma puntu kondanni għax ifissru it-twaqif e, e, e, tal-iżvilupp u kif nistgħu aħna norbtu dan ma' rida ta' irkupru. Fuq il-ħames punt mbagħad ir-rakkomandazzjoni tal-ECB fuq ir-riforma tas-su u li jkun hemm iktar flessibilità aħna inħossu illi l-uniku mod illi bih nistaw nħolqu eh, xo impigi ġodda huwa illi nirkupraw l-ekonomija, natu buttatura l-ekonomija u inna su eh, il-politiċi fiskali u itnaqista ta' monita fil-ekonomija reali hija eh, tnaqis eh, ta' posti għax hemm inqas flus fidejn il-banek għax jekk il-banek ikunu jistaw jagħtu self lill SMEs allura nistgħu anki naċċettaw dan imma dan ma jġrix fil-fatt u għanħossu li dan huwa ħaġa inutli. U u ukoll illi eh, nishtiqu namlu riflessjoni zaħira fuq seba punt dawn l-investigazzjonijiet eh, fuq eh, il-patrimonju, fuq il-konsumi u ma importanti iva irridu u importanti li najdu l xiktar patrimonji fil-familja, specialment f'dawk il-pajizi fejn edin f'sitwazzjoni ta' deflazzjoni u fejn il-konsum tnaqqas ħafna u il-patrimonju huwa eh, l-unika ħaġa illi eh, n-nies jistgħu eh, jorbtu fuqhom u bijawhom biex ikunu jistgħu ikomplu jgħixu. Grazzi. Thank you. Grazzi. Issa nagħti l-kelma lil Sean Simon. Grazzi. Mod partikolari fuq paragrafu 5 Ma nasibx għandna bżonn iktar flessibilità, m'hemmx problema ta' noqas ta' flessibilità fis-suq tax-xogħol. Il-parti tas-suq tax-xogħol fejn l-iktar flessibilità hija fil-fatt dik il-parti tas-suq fejn hemm l-inqas xogħol il-flessibilità kollha hija konċentrata fost iż-żaża, fost dawk li għandhom l-inqas ehm, ħiliet, nies li part-time, nies li jaħdmu fl-aġenziji, nisa eccetera. Il-parti tal-suq tax-xogħol fejn hemm l-inqas drittijiet għal ħaddiema fejn l-iktar l-għandu flessibilità min iħaddem u fejn hemm l-iktar qatt. U li t rridu nitalmu minn dan kollu huwa li mhux li rridu iktar flessibilità, iżda li l-flessibilità li ħafna drabi il-flessibilità ħafna drabi hija kalmuħra għall sfruttar u mhijiex tweġiba għal problemi ta' nuqqas ta' xogħol li għandna. Dak li għandna bżonn huwa eh, impjiegi ta' kwalità, ħiliet, investiment eh, fuq il livell baxx ta' fuq anka fuq livell baxx ta' suq tax-xogħol naraw illi huma l-politika tal-austerità li ġabu nuqqas ta' xogħol għalhekk jekk joġbok dawk minna illi jimpurtom minn dawn l-affarijiet ma jħallux eh, il-flessibilta titħaq bijom. Ejja naraw verament xem bżonn u narfu li l-flessibilta mhux vera taħdem. Grazzi. Grazzi, issa nagħti l-kelma l-Sur Dominic Martin. Madam eh, Grazzi ħafna, Sinjura President. Jina nirringrazzja dawk li għamlu suġġerimenti u eh, fuq il-punt numru 5 kif għall-aħħar kelliem dwar il-fat li flessibilità ma toħloqx, ma joħloqx iktar xogħol imma joħloq il-qatt ma nafx mill ma pajjiż qed jirreferi għalih għax fi Franza mill-kodiċi tax-xogħol il-kumpaniji għandhom ċertu threshold u ċertu ceilings ġifiri dawn jirrikorru għal ċertu kontratti u xol temporanju jużaw għalfini taħħom biex jaġġustaw l-affarijiet. Ġifiri bżon iktar flessibilta. Issa fuq il-punt numru wieħed meta naraw din l-istatistika tal-tnaqis tar-rata tal-qat 2.8% dawn huma ċifri ma jitwemnux. Għal-Franza qed nitkellmu fuq kwarta din iċ-ċifra. Imma Il-fatt li il-qat qed jonqos dan jista' jkunu ħabba li hemm ix-xogħol prekarju jew ix-xogħol part-time. Naraw ukoll li hemm il-fatt li f'kull stat membru li mhuwiex mhix fiż-żona tal-euro qed naraw ukoll dawn iċ-ċifru li qegħdin jollow imma rridu nifmu għaliex. U dan għax dan juri li iktar ma iktar ma jkun ma naħdmux bil-juro iktar nkunu prosperi. Ħeġifieri fejn il-juro mill il-miżerja u l-prekarità. Il-punt numru tlieta mbagħad qed naraw li l anjieta ta' l-2020 bil-pat u anki tal-austerita ħolo iktar qatt. Il-Kummissorju jiet jgħid li permezz ta' dan il-patt tal-budget, ġifiri dawn il-miżuri ta' austerita, se noħolqu iktar postijiet ta' xogħol imma ilna għaxar snin naraw issa li dan kollox bil-maqlub qed jiġri. Il-punt numru erba' naraw il sejħa tal-Bank Ċentrali, ġifri fil-qafas istituzzjonali, U qed naraw li s-sovranità qed tonqos għall-istati membri dawk jiġifieri li ma jaqblux eh, ma trasferiment ta' sovranità sistematiku lejn Brussell. Punt numru 5 diġà tkellimt fuq u l-punt numru 6 aħna nistaw naqblu imma fuq numru 7 għatanna dubji tagħna. Grazzi. Mr. Fontulis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.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 wara il-problemi kollha u l-impożizzjonijiet fiskali naraw fil-Greċja x'qed jiġri. Anki l-postijiet ta' xogħol li kien hemm qegħdin jintilfu. Dawk il-postijiet ta' xogħol iridu naraw kif se nsalvawhom qabel noħolqu postijiet ġodda. Il-paragrafu numru 5 meta nitkellmu fuq il-flessibilità noqogħdu attenti ħafna. Irridu nevitaw kun għasta ftejn bil-dan l-isfruttar li jista' jsir li ninnotaw li jsir. Paragrafu numru 2 għaliex qed nillimitaw din iż-żieda għal żona li mhijiex fil-euro għal dawn il-postijiet li mhumiex fil-euro. Grazzi. Mr. Balas. Yes is Balas. Grazzi ħafna fuq il-situazzjoni ta' Franza l-analizi differenti, komplementari differenti nistaw namluwa. Aħna nafu li għanna daqstant e, eh, e, eh, nis li għedini fitxu xol, hemm bżon kabbir. u il-qat ola meta naqas it-kabbir u meta kienem iktar prekarità. Prekarità hija mifruxa ħafna għax ix-xogħol li qed jinħolqu il-postijiet ta' xogħol qed jinħolqu Franza huma dawk prekarji, kontratti li jiffavorizzaw il-iktar qat. U fuq dan ir-rapport nista' ngħid li hemm suġġett importanti ħafna dwar it-tnaqqis tal-qatt. Noqogħdu attenti mill-istatistika għax l-istatistika toħloq il-problemi din tkun qed taħbi affarijiet għax hekk aħna qed naraw li l-qatt it-tnaqqis tal-qatt jitkellem dwar ix-xogħol prekarju jew part-time, din qed ikun hemm isu ripressjoni tal-qatt Eh, irridu naraw kif sen isu dak dik il-persuna li qed taħdem eh, mod komplut. Imma irwieħed noqogħdu attenti li illum jista' jkun li hemm postijiet tax xogħol iktar imma dawn mhumiex postijiet tax xogħol tajbin. L-ICB dan iż-żminijiet qed tuża lingwaġġ tas-soltu tgħid li hemm bżonn riformi strutturali liberali fuq suq tax-xogħol għax dan joħloq it-kabbir eccetera, eccetera. Imma, mħabba f'dan, din bil-fors titizom ma dan il-lingwaċ anki meta ma temmix fiħu, meta sur dragi jgħid li hemm problema, ġifri, jekk memx linji ta' politika tal-budget li huma attivi, il-likwidita ġifiri li l-ICB qed podġi fis-suq, ġifiri il-flus li qed jiġu, eh, il-flus qed jinħareġ din ma nistawx nimxu l-qoddim jekk ma jkunix ta' politika attiva dwar il-budget u ekonomika, hemm il-politiki nazzjonali wkoll li jridu jidħlu fis-seħlu sissa għadhom ma għamlux dan. Ġifiri fil-rapport tal-lum il-problema, il-problemi jidru u tajjeb li nerġon nibdow nasbu bejn ir-rabta ta' deċiżjonijiet politiċi u li sibi naf li trattat ma jħallinix nirriflettu għal dan, imma tajjeb li nibdow naħsbu fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Thank, <clears throat> Thank you, Madam Ribeiro. Grazzi, Signora Ribeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Há aqui algumas notas que eu gostaria de fazer relativamente a este relatório. Em primeiro lugar... Um... Grazie, Sr. Presidente. Hemm xi punti li xtaqtin għajem dwar dan ir-rapport, naħseb li r-rapport huwa wisq pożittiv mhuwiex adekwat ma riflettix sew kif qed iħossuhom iċ-ċittadini Ewropej. Mod partikolari fil-Portugal, aħna aħna mħazbin ħafna dwar il-kwalità tax-xogħol u il-rata ta' qatt u għana numru ta' riservi dwar dan ir-rapport. Mod ġenerali nista' ngħid illi qed ikonna iktar iktar xogħol bil-prekarjat, xogħol part-time. Naraw eh, pressi eh, mhux qastant pożittivi irridu noħol u l-kondizjonijiet sabiex ikunem xogħol ta' kwalità għolja. Iżda dawn l-indikaturi għalla volja jidru pozittivi mod ġenerali numru ta' stati membri inkluż l-istat membru li ġem minnu jien edin f'sitwazzjoni ta' xogħol prekarju ħafna għalek l-istati membri irridu jamlu sforzi ikbar sabiex iġibu kondizzjonijiet u joħolqu l-kondizzjonijiet għal xogħol ta' kwalità tajba. Grazzi, hemm xatt mill-Kummissjoni li jixtieq jikkummenta. Ma jidirx li huwa l-każ. Is-sur Kaza rrid forsi jżid xi ħaġa. Ninti l-kelma. President, Ah, kif għattilkom fil-bidu eh, għanna rapport fejn nistaw b'mod limitat natu l-veduti tagħna. Ma nistawx ngħidu kull ma nixtiequ ngħidu, però naturalment wieħed irid isib l-iktar eh, l-iktar eh, rapport li jkun bilanċjat biex nippruvaw nieħdu kem jista' jkun il-veduti ta' kull min tkellem. Jiena naturalment naqbel ma' ħafna mill-kollegi tiegħi li tkellmu illum. Meta qed nitkellmu fuq il-kreazzjoni tax-xogħol irridu noqogħdu attenti meta insemmu x-xogħol prekarju għaliex dan huwa rapport li sibi u safejna fina ma jitkellimx fuq ċifri ta' xogħol prekarju jew xogħol part-time. Imma ehm, ovvjament ejja nitkellmu iktar naraw l-emendi li se jpoġġu il-kollegi tiegħi eh, mill-gruppi mill-gruppi politiċi u nipruvaw insibu ehm, eh, linja bilanċjata biex kemm jista' jkun dan ir-rapport ikun jirrappreżenta il-veduti ta' kulħadd. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. Casa. Uh, the deadline for amendments is the 6th. Grazzi li sur kaza il-data ta' skadenza għal rapporti Anzi, data ta' skadenza sabiex tres u l-emendi huwa 6 ta' novembru u mbagħad e, jiġi fil-ikon fit-8 ta' Diċembru u jiġi prezentat fil-plenarja frar tas sena d-dieħla. Grazzi għal issa, issa natu għal l-opinjoni li jmiss dwar il-Bank ta' Investiment Ewropew il rapport annwali tagħhom tal-2013. Jiena ser nerġanati nagħti l kelma lil Sur Kaza. Thank you, Madam President. Grazzi, Signora President. Eh, l-istess japplika għal dan il-rapport għanna limitu f'kem nistaw nikdbu u jiena provajt nil-limita il-rapport tijaj sabiex niprova nsib bilanċ għal dak li l-intqal irridu nipromuovu l-opportunitajiet ta' taħriġ u ta' ħiliet għazzazah dan il-qawm aħna u koll nafu illi rridu il-ħiliet fil-fat naraw li jaqblu ma' domanda li fuq suq ta' xol. L-investu fuq iż-żazah b'dan il-mod ser jgħin ħafna sabiex nilqawa l-sfidi illi ser konna. Jina fil-fat semmejt li nil-qaw 10.1 biljun euro li nefa il-Bank ta' Investiment Ewropew f'dan il-qasam sabiex nibqaw konfidenti, anzi, sabiex nibqaw kompetittivi, irridu namlu kull ma nistaw sabiex nappoġġaw l-innovazzjoni. L-innovazzjoni tista' tippreżenta ċerta riskju għal eh, l-entreprizi. Allura eh, dawn għandhom jiġu eh, appoġġati u għandu jkun hemm opportunitajiet ta' finanzjar għall SMEs illi għandhom għandu profil qoli ta' riskju nilqaw u koll iż-żieda ta' finanzjarjament għal SMEs il-Bank ta' Investiment Ewropew jista' li olla il-finanzjament tal-SMEs b'50% meta mqabbel l-2012 din ix-xejra naħsbu li għandha titkompla. Issa, rigward il-metodu ta' assessjar ta' valutazzjoni fuq tliet pilastri namel sejħa fuq il-Bank ta' Investiment Ewropew sabiex jagħti kas li jkun hemm eh, xogħol ta' kwalità u li jagħti attenzjoni għal l-impjiegi għaliex dan u għal mod kif nistgħu naslu l-Ewropa sostenibbli. Issa nkompli fuq iż-żgħażagħ u x-xogħol nixtieq nifaħħar ħafna il-ħiliet u l L-inizjattiva ħilitum tumpiegi investiment fi zaza eh, eh, din hija inizjattiva tal-Bank tal-Bank ta' Investiment ta' Ewropew u din għandha lan illi kunem opportunitajiet ta' xogħol fuq medda twila ta' żmien. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom u ħeran nisma' il-kummenti tagħkom u l-emendi tagħkom. Grazzi. Thank you. Uh, do we have uh, Mr. Lopez here from the S&D? Mr. Lopez mill-grupp tal-S&D? Uh, we do not. Uh, then I'll give Mux iħata. Bella. Il-grupp tal-ICR, Lurika Trebesius. Bella, inti se titkellem għal CR, sinju tajjeb. Grazzi, sinjura President. Kollox ma kollox, jena nista naqbel ma l ideat pozittivi kif qed l r ta' hawnhekk u dwar l-involviment finanzjarju tal-naħa tal-SMIs u anki inkwantu għal program li jinvolvi ix-xogħol taż-żgħażagħ. Nilqgħu wkoll il-fatt li ir-rapporter qed jenfasizza l-involviment tal-microfinancing sabiex inkunu wkoll nistgħu niġġieldu l-esklużjoni soċjali imma l-iktar ħaġa li jien qed napprezza hawnhekk f'dan ir-rapport huwa l-fatt li l-IB fl-2013 ġifiri skont dak li qed naqra hawnhekk li e IB beda jitratta kull stat membru skont il-bżonnijiet ta', ta, ta, ta kull stat kif qed naraw hawnhekk. Naraw l-soluzzjonijiet speċifiċi għal Greċja, għal Ċipru, pajjiżi oħra, u naħseb li din hija xejra tajba, pożittiva. Ten tendenza xejra li verament tkun qed tikkonsidra il-bżonnijiet tal-istati membri individwali anki meta wieħed iqis il-lodda finanzjarji. L-inizjattiva Investing for Youth hija wkoll waħda importanti ħafna għalhekk punt importanti hawnhekk u għandi problema waħda biss li mhux l-ewwel darba qed insemmu hawnhekk f'dan il-parlament anki meta kellna ismieħ fatt li il-punt tal-mobilità ħafna drabi jitqis bħala xi ħaġa negattiva f'dan iż-żminijiet. Wieħed isemmi il-brain drain minn ċertu pajjiżi, dawk il-pajjiżi li forsi għaddejjin minn kriżi. U jiena wkoll ma dan xtaqt inżid il-punt dwar il-żieda tal- kofinanzjament ta' proġetti nazzjonali li jitrattaw l-effiċjenza tal-enerġija, ovvjament. Tkun ħaġa tajba li dawn il-proġetti kieku jinkludu wkoll is-sorsi tradizzjonali tal-enerġija. Hemm bżonn inkomplu nżidu l-effiċjenza tal-enerġija ukoll fil-setturi iktar tradizjonali ta' din l-industrija. Aħna se nagħmlu l-emendi tagħna u bekk nuru l-opinjonijiet oħra li jista' jkollna grazzi issa l-grupp tal-SND. Grazzi ħafna, Signora President. Dan ir-rapport mhux daqshekk ħażin meta qabbel ma taqablu dwar il-settur tal-SMEs punt importanti ħafna imma forsi il-suġġeriment huwa qawwi wis hemm bżonn inkunu ftit iktar ninfetħu ftit u mhux niffokaw biss fuq l-SMEs l-investiment fiż zazax fuq il-kompetenzi tagħhom dan huwa punt ukoll li biħet eh, qed niżviluppaw aħjar, niżvolġu dan is-suġġett. Il-ġrida kontra l-esklużjoni soċjali, l-enerġiji rinnovabbli. Ovvjament dan kollu ħana se nagħmlu l-emendi tagħna fuq dawn is-suġġetti. Grazzi issa. Sinjura Harkin. Grazzi ħafna, Sinjura President. Fil-qosor ħafna naħseb fuq din l-opinjoni qed naqbel mas-sur Kaza u t-ton pożittiv tiegħu, ġifri qed naqbel kompletament. Jiena naħseb hawnhekk għandna opinjoni tajba. U fil-qosor nixtieq nenfasizza il-punti għal viċi president li huma importanti ġifri li jitlob li jajbi li jgħidilna x'se tkun il-progress fil-qasam tal-xogħol fost iż-żgħażagħ u anke l-edukazzjoni. Naħseb dan huwa punt importanti li kummissarju kolletina il-rapport tiegħu u anki fuq il-microfinancing il biex nġildu kontra l-esklużjoni soċjali u l-appoċ għal dan il-gruppi vulnerabli l-2013 u l-2016 transazzjoni dan huwa dinija biċċa ħbar tajba għax nafu kemm iġilidna biex din il-faċilità ukoll ndaħluha fis-seħħ jina naqbel mal kollega tal-ICR għal-fat li l-IB edin jaraw li kunem approċ iktar speċifiku skont il-bżonnijiet speċifiċi tal-istati membri. U dawn edin jatu iktar kas fuq dawk li msejħa mid-caps. Iva, dawn huma importanti. importanti li dawn il-mid il-metcaps ġifiri dawn il-kumpanniji li għandhom eh, ċertu numru ta' impiegati sa' 3000 u tajjeb li li IB u kol et jati kasom dawn il-kumpanniji. Se jkunem xi se jkonna xifti temendi imma għawnek nistaw nejdu li l-opinjoni għada tajba u għedin naqblu ma ħafna mill affarijiet li sibu fija. Grazzi. Għaw xaħat li jista' jitkellem għal-grupp tal-gwe? Le? Karim Adeli għal grupp tal-ħodor. Laqqas li FTD, Didi Laura Arja. Grazzi, grazzi President. Anki jekk huwa minnu li l-kontribuzzjoni li tista' tiġi mill li tista' toħroġ mill ekonomija tal-EIB Għanna ċertu kummenti e, sal-lum il-rizultat joruni, joruna li mumiex effiċjenti, għax dan l-istrument imbeda ġi attivat fi żmien meta il-kriżi kienet olja u avvanzata. U għalek eh, il-konsekwenzi ħżina kienu ovvji. U biex wieħed irrażżanhom dawn l-effetti negattivi ma kienx faċli għall-irkupru e kien rizultat diffiċli. Għalek, biex ikonna strument effiċjent rridu ngħidu li huwa ridna ngħidu li dan huwa strument li ġi attivat fi żmien meta ma kienx żmien propizju. Ġifieri ħames snin minn dum bdiet il-kriżi. U sallum ir-riżultati mhumiex daqshekk eh, ovvji punti ieħor, kummenti ħor tagħna u għalli u importanti li ninvestu fiż zazax imma em, li IB trid tagħmel dan eh, meta eh, ma jkunx hemm dawn il-problemi bir-ratings tal-3As u naraw ġifiri verament kif nistaw nejnu l-izzaza ħafna drabi mux taqstant tajjeb li nżommu l-standards ta' eh, daqsekoljien meta wieħed iqis li rridu naraw li insibu il-kaptu tal-qat speċjalment fost iż-żazax, naraw kif ninvestu fiż-żazax. Nishtiq u kol nejt nsemmi um, dejta li hija speċifika l-Italja. Naraw li fl-Italja dawk li benefikaw minn dawn l-investimenti kienu il kumpanniji multinazzjonali. Qed nitkellmu fuq 35% daw il-kbar ikunu benefikaw minn dawn l-istrumenti tal-enerġija għal riċerka um, biss huwa ta' 10%. Ġifieri l-SMEs u l-imprenditori iżżar li jistaw jibbenefikaw minn daw nista' ngħid li ma tantx irnexxielhom jiksbu benefiċċju. Jiġifieri aħna se nkomplu niżviluppaw dawn l-idea tagħna b'lementi li nresqu grazzi. Grazzi. Is-sur Man issa. Ähm, signora President. Signora Steinbeck, għall-SND semmit l-SMI, su jina ma naqbilx l-SMIs nafu kemm huma importanti għal postijiet tax-xogħol għat-taħriġ u minnhom ridu nibdo. Rridu naraw li l-miżuri jaffettwaw ikunu effettivi li jkun hemm konsolidazzjoni. Nafu diġa smajna li l-affarijiet varjaw, situazzjoni dvarja bejn pajjiżi oħra. Hemm kumpaniji kbar, kumpaniji żgħar, għalhekk irrid nilħu bilanċ biex l-affarijiet ikunu skont il-bżonnijiet tal-istat membri, anki kif ikunu strutturati l-kumpaniji jiena sodisfatt tal-fatt li li ib qed jieħu azzjoni il-rapport jitratta l-2013 u mu l-2014 wara kollox. Imma tajjeb li nżidu l-fondi għal-SMIs u naħseb li rapport għandu raġuni semmi dan. Issa l-punt dwar il-mobilita jena naf li zoċ perspettivi fuq dan il-punt. Għaw min jaqbel li jkun hemm iktar mobilita u għaw min ma jaqbilx. Imma irridu naraw x'inhuma l-opportunitajiet. Il-mobilità toħloq opportunitajiet u dan huwa pożittiv. Ma rridux ngħidu li rridu nrażnu il-mobilità. Naħseb li ħafna żgħażagħ jixtiequ u jaġixxu b'din il-perspettiva, l-mentalità li jimxu minn pajjiż għal ieħor. Issa fuq il-microfinancing għanna li fl-Unjoni Ewropea li European Social Fund, per eżempju, imma il-mikrofinanza ma tantx nafu dwara. Minnaw qed jibdaw l-affarijiet qed jiżvolġu tajjeb. Il-Komissjoni fil-programmi li li tipproponi proponi nkunu nixtiequ narraw li x'se jkunu riżultati ma tantx nistgħu aħna nippromovu programmi li ma nkunux nafu x'riżultati se jagħtu. irridu noqodu attenti naraw kif jintnefqu l-flus biex jintnefqu tajjeb. Il-rapport nistanajt li huwa tajjeb, għanna xi żewġ emendi imma jina anki fil-kumitat ikon jina membru tiegħu wara kollox tajjeb li nadduwlu u nispjegaw li rridu naġixxu. Irridu u kol naraw il-progress tajjeb tal-IIB is-sur Dominik Maħta. Grazzi, Signora President. Il-kollegi għalu li anki jekk l-effetti tal-IB huma ftit marġinali, il-proposti ta' Sur kaza, suġġerimenti tijom, huma eccellenti, u għamnek forsi eh, eh, le huma tajbin, għax eccellenti daqxejiet nezaġera, meta nejt eccellenti, u għet nisorprendikom u xejk b'dan li għet nejt, imma nistaw nil u tajjeb li jiġu ikunem inkoraġġiment fuq kull livell fil-stati membri kollha fuq dawn il-punti. Grazzi. Thank you, Madam Grazzi ħafna, Senjura Grazzi. Jina naqbel li l-ewwel ma l-ewwel parti li qal eh, il-kellim ta' qabli l-ġifieri rapport eċċellenti u nifraħlu rapporter. Punt wieħed xtaqt jiena nisaq fuqu għax naħseb li ta' min naħsbu fuqu iktar dwar il-self li tal l-studenti tal-Università. Aħna nejdu għawnek li s-soċietajiet fl-Europa minħabba il-krizi imma mhux biss dejjem kull ma tmur qed tifqar li il-mobilità qed tkun ukoll iktar imxekkla. Il-suq tax-xogħol dejjem jistenna li l-istudenti jkollhom livell iktar ola ta' edukazzjoni. Ġifiri, inti mhux biss eh, il-kompetizzjoni hija waħda kbira għalhekk fil-familji li huma forsi ifqar familji li ma jaffordjawx li jiffinanzjaw il-mobilità ta' tfal tagħhom, dawn il-familji għanna nejnuhom. B'dan it-tip ta' self. Self li għandu jkun iktar immirat biex jgħinit l-istudenti u biex jinkoraġġihom ukoll jitħlu għal dan is-self li ġifiri il-qoddim ikunu jistgħu wkoll iħallsu lura is-self. Is-sur Fontulis. Grazzi, Signora President, paragrafu numru 1 il tor qed jgħid li huwa sodisfat li l ehm, nef dawn il-miljuni kollha tal-euro biex e, favur il-taħriġ u anki l-opportunità tax-xogħol taż-żgħażagħ. Imma x'inhu ma riżultati veri ta' din il-politika? Il-fatt li jkun hemm iktar self kreditu kif isir l-infiq? U kif jaffetwa il-qatt? Għaliex? ikon, għalix hemm bżonn li jkonna nis edha li għandhom kwalifiki għoljien wara kollox. Ġifiri, nis li jfittxu xol fejn memx xol, f'settur li madux jeżisti, kif sensibu kaptu verament tal-qat? Hemm bżonn li inwaqfu il-fenomenu tal-immigrazzjoni intern għax nafu li fċertu reġuni fejn hemm ħafna iktar qatt in-nies jimxu lej pajjiżi oħra, reġjuni oħra biex isibu x-xogħol. Jiġifieri minn nofsinhar jimxu lejn it-tramuntana. Grazzi. Għaw xaħat minnaħat tal-Kommissjoni li forsi jishti eh, eh, nisimaw xie komment minn għandhom le? Tajjeb wis. Issa, il-timetable għal dan għanna l-iskadenza tal-emendi l-10 ta' novembru Umbat jiġu adottati fil-Komitat Employment fil-21 u 22 ta' jannar u fil-plenarja ta' marzu nivvutaw fuq. Ta' sena d-dil, ovvjament. Issa, nibdow bil-voti. You have your voting cards għandkom il-kartelluni ta'kom biex tivvutaw. earlier we'll vote on the uh, European Global. Mela, issa se nivutaw fuq il-litra għal Rauma fil finlandia Il-vot elettroniku favur kontra li PP għandhom wieħed żejjed. Kollox sew issa. Tajjeb. Mela għaddit. Issa naddu għal-qafa strateġiku fuq saħħa u sikurezza fuq ix-xogħol. <clears throat> mela għandna vot maqsum l-ewwel minnaħa tal-IPP appoġġat mill-grupp ALDE. Mbagħad wara hemm talba għal voti ieħor maqsum mill-grupp ALDE li jixtiequ jneħħu il-referenza għall-asbestos. Din it-talba waslet twisq. Però peress li hija aċċettata minn oħrajn se nippermetti li nivutawa. Għal daqstant tifisser illi split one ifisser il-test kollu kommu minnajr il-referenza għal rapport fuq l-asbestos u minnajr il-klim fil-split mitluk mill-IPP for uh, eh, Binding European Standards Working Time. Split tlieta hija l-split oriġinali kif talbita l-IPP. Mela l-ewwel pass, min huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. tini parta, parti. Fulbita tal-asbestos, favur, kontra, astenzjoniet. Naħseb li jibżon namlu verifika unek. Li pipi għandhom u għedżajiet? Tajjeb issa? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. U issa naddu għat-tielet parti. It-tieni parti illi hija as well as to develop binding working time. Dak li huma favur kontra astensjonijiet se jkollna nerġgħu nagħmlu verifika. Favur kontra votazzjoni marruqa. Maddiċ. U fl-aħħar il-vot fuq la bozz tal-mistoqsija orali. Vot elettroniku. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għal punt minja. Il-vot fuq il-test ta' kompromess fuq il-mistoqsija orali. Fuq l-implementazzjoni tal- direttiva fuq il-kwalità. Għaw vot maqsum l-ewwel parti l-test kollu eh, sal-axħar, sal punt erba. Favur. Kontra. Għaddit. It-tini parti, il-punt 5 tat-test fuq l-azzjoni diskriminatorja. Favur u daw kontra. Għaddit. Namlu verifika. Votazzjoni maluqa. U proposta għaddit. U issa se nieħdu se nagħmlu l-votazzjoni aħarija fuq din il-pemma bozz ta' mistoqsija rani. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Punt numru 9 issa. Punt disa, il-mistoqsija orali għal-Komissjoni. Eskudawni li l-Kunsil tajt il-President. Favur Kompromess A. Favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Kompromess B. Favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Amenda numru 6. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda seba. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Namlu verifika fuq l-emenda seba. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 8. Favur. Kontra astenzjoniet maddiċ. Kompromess ċe, favur. Kontra. Astenzjoniet. Addit. Emenda 11. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Namlu verifika. Votazzjoni marwa. Għaddit, paragrafu 4. Amenda 12, favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Essa namlu il-votazzjoni finali. Votazzjoni maluqa. Li PP għanda muħed zejiet reġaw. Issa l rizultat eh, u għalli maddit, għaddit, bit 42 vot favur. mistoqsija li għal komissjoni Kompromess A. Favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Kompromess B. Favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda numru 6. Favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Emenda seba, favur. Kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Emenda 8, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Emenda disa, favur. Kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Emenda 10, favur. Kontra. Astenzjoniet taħtieġ. Namlu verifika fuq l-emenda 10, paragrafu 3, emenda 10. Votazzjoni maluqa? Għaddit. Il-kompromess ċe. Favur. Kontra. Għaddit. Issa l-aħħar vot fuq Abu Tahari. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Se namlu verifika elettronika fuq dan. Votazzjoni manuqa. Li PP għandhom wieħed żejjed reġgħu? Tajjeb, għaddiet. Grazzi ħafna. Isanna e il ehm, rizoluzjoni Issa se nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni. Aspetti soċjali u ta' impik tal-istrateġija EU 2020 Paragrafu 1, amenda 46, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess F, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa għanna l-emenda 53, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 54, vot maqsum. L-ewwel parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. It-tieni parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Tret parti, favur, kontra, kontra astenzjoniet ma ddiċ. It-tillet vot maqsum var namlu verifika fuqu ah, il-votazzjoni ma loqa li pipi għandhom vot, vot zejiet tajjeb issa naraw xinu riżultat mela għaddit il-kompromess G favur kontra, astenzjoniet, għaddit. Emenda 61, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. U 62, favur, kontra, astenzjoniet, Se jkollna namlu verifika fuqa. Il-votazzjoni manwa. Għaddit. Kompromess H. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. 64. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. 64. 65. Favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Ebeda 66. Favur, kontra. Astenzjoniet, għaddit. Blemenda orali. ċaħat għal Iva, grazie. Il-kompromess I. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Issa naddu għal emenda 71. Vot maqsu. l ewel parti favur kontra Astenzjoniet. Maddiċ. Namlu verifika. Votazzjoni manuqa. Eh, miftuħa, skużani. Votazzjoni manuqa. Maddiċ. it-tini parti ta' A mela u għallura naddu għal 72. Favur kontra astenzjoniet maddeċ 74 favur kontra astenzjoniet maddeċ 75 favur kontra astenzjoniet maddeċ verifika l-emenda 75 Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Għaddit. Issa naddu għal kompromess ġej. Favur. Skużani tajt il-President mux 75 imma 73. Eh, mamula minn Jean Lambert. Favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Issa naddu għal kompromess ġej. Favur. L-ewwel parti. Et nivvutaw fuq l-ewwel pass. Il-test kollum minnajr il-claim job quality. Favur? Kontra, astenzjoniet għaddit. il teni parti, ċoħe, dawk il-klim, meta ċoħe mda jkonna dawk il-klim job quality. Favur? Kontra? Astenzjoniet? Namlu verifika? Votazzjoni meftuħa Votazzjoni maluqa. Ma għaddiċ. Merissa mela l-emenda 80. Favor. Kontra. Astenzjoniet. Maddeċ. 81. Favor kontra astenzjoniet maddeċ il-kompromess kappa favur kontra astenzjoniet għaddit 86 favur kontra astenzjoniet addit. Fam seba, favur kontra astenzjoniet għaddit. 87, favur kontra astenzjoniet maddiċ. Kompromess L, favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess M, favur kontra Astenzjoniet, għaddit. Ma Nalissa għanna l-emenda 96, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 97, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 98, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. disajn, favur kontra astenzjoniet għaddit. Mija. eh, favur kontra astenzjoniet għaddit. Dana bl-emenda orali fuq 6 eh, biljuni u mux miljoni. Kompromessenne. favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess O. Favur. Kontra. Astensjoniet. Għaddit. 109 favur. Kontra. Ma Maddiċ. 110 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 111 favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Namlu verifika fuq 111. Il-votazzjoni mal-luqa? Le, skuza, mela dina ma ġietx aċċettata, ma ma 112. L-ewwel parti għandna vot mażum. Favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. It-tieni parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet, ma ddiċ. Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni Manu. Għaddit. Paragrafu 10 Emenda 113. U 114 ukoll. Favur kontra. Astenzjoniet. Għaddit. uħmistax. Favur. Le, di ma taqad, ma nix tanibu ta' fuqa ta' l-emenda 115 ta' 118 ma' l-essa. favur kontra astenzjoniet għaddit 119 favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Kompromess Q. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. ma nisa 125, favur. Kontra. Astenzjoniet. Namlu verifika. Votazzjoni manuqa. Għaddit. 126 favur. Kontra astenzjoniet għaddit. 127 favur kontra. Astenzjoniet għaddit. Kompromess R favur kontra. Astenzjoniet għaddit. u 132 favur kontra astenzjoniet maddiċ 133 favur kontra astenzjoniet maddiċ Tajb, namlu verifika fuq 133. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Iva, kienet eh, rifjutata, eh, ma maddeċ. 134 favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess S favur kontra astenzjoniet għaddit. 141. Blemenda orali. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Il-test oriġinali. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. 142. Favur 142. kontra. Astenzjoniet, għaddit. 143 favur kontra astenzjoniet għaddit 144 favur kontra astenzjoniet għaddit 145 favur kontra astenzjoniet għaddit 146 favur kontra astenzjoniet maddiċ namlu verifika fu 146 votazzjoni miftuħa votazzjoni Ma manuqa u 148 favur kontra astenzjoniet għaddit

namlu verifika fuq 149. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Vot wieħed. 147. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 150. Favur Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Namlu verifika anki fuq dim, 150. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 151 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. namlu verifika fuq. Forse l-kontrarju. Skużawni. Ma kont taf li inti kont qoddimi għonek u kalli l deċizjoni. Allora għaddit mela il-kompromess te. Favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. 155 favur kontra astenzjonijiet għaddit 156 favur kontra astenzjonijiet għaddit 157 favur kontra astenzjonijiet maddeċ kompromess u favur kontra astensjoniet għaddejt. Mija u 62 favor kontra astensjoniet u 163 favor kontra astensjoniet u 164 favor kontra astensjoniet għaddejt. 165 favor. kontra astensjoniet għaddit 166 favor. kontra astensjoniet għaddit l-emenda numru 1 Favor. kontra astensjoniet għaddit emenda 2 Favor. kontra kontra astenzjoniet għaddit. Amenda numru 3. Favur. Kontra astenzjoniet għaddit. Amenda erba. Favur. Kontra astenzjoniet għaddit. Amenda 5. Favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda sitta, favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Namlu verifika. Fuq l-emenda sitta. Votazzjoni maluqa. 26 favur, mela Addit. Emenda seba. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddeċ. Emenda 8. Favur. L-emenda 8 għed namlu. Law nieħdu l-vot fuq l-emenda 8. Favur. L-emenda 8 kontra, astenzjoniet, għaddit. Inti tixtieq tagħmel verifika fuq l-emenda seba? Le. Iva, kollox għandu dritt. Namlu namlu verifika tal-emenda seba li ġiet eh, rifjutata. Niftu l-votazzjoni, votazzjoni maluqa. Ija, nejn bis favur inti u dak il-kollega li jem bil-edha ħdejk, u l-oħrajn kolla kontra. Il-kompromess be favur kontra ma deċ. Għaddit. Emen daħdax, favur kontra astenzjoniet ma deċ. Kompromess A, favur kontra kontra. Astenzjoniet għaddit. Mela, emenda 18 issa, favur, kontra. Astenzjoniet għaddit. 19, favur kontra. Maddiċ. Emenda xejn. favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 21, favur. Kontra. Astenzjoniet. Skużani, <clears throat> ma nafx jekk jiena fim il-21, imma hawnhekk hawn li jiena milċi tibdi tibdil minħabba l-lingwaġġ, imma mhux hekk jien, imma jiena eh, għamil l-emenda tiegħi biex eh, eh, jiena fuq il-karta li għandi. Iva, skużani, zbal minna ħati għaj saqet nifem, jitikellim. List, so we... Naħseb li inti għandek lista antika. Aħna saqet qed nivvotaw fuq l-emenda 21. Favur kontra <coughs> maddeċ. l-ewwel parti favur kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Tini parti. Favur? kontra. Astensjoniet. Maddeċ. Nishtiq namlu verifika unnek. Il-votazzjoni biftuħa. Votazzjoni marruqa. Iva. Maddeċ. Il-premessa D, emenda 23, favur. Kontra astensjoniet. Għaddit. 24 favur kontra astensjoniet maddiċ. Sitta u 20 favur kontra astenzjoniet. Seba 27 favur kontra l-assenzjoniet Għaddit. 28. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. 29. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. 30. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. 31. Favur kontra astenzjoniet għaddit. Fam tnejn. favur kontra astenzjoniet għaddit. Fam tlieta. favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda tletin. favur kontra astenzjoniet għaddit kompromess D favur kontra astensjoniet għaddit 35 favur kontra astensjoniet maddiċ 36 favur namlu verifika fuq 35 Il-votazzjoni miftuħa. <clears throat> Il-votazzjoni marruqa. Maddeċ. 36 favur kontra stenzjoniet għaddit kompromess E favur kontra astenzjoniet għaddit 38 favur kontra astensjoniet għaddit fam erba favur kontra astensjoniet għaddit emenda 39 favur le mela mux tani vota fuq għadja staqa 42 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Namlu verifika. Votazzjoni ma meftuħa, votazzjoni ma ruqa. Għaddit. 43 favur kontra. Astenzjoniet għaddit. 44 favur kontra astenzjoniet maddeċ. 45 namlu verifika fuq 44. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. maddeċ istanaddu għal 45 favur kontra astenzjoniet għaddit. Namlu verifika fuq 45 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit. Issa jkonna nerġaw l-ura issa fuq il pazna numru 3 eh, emenda 70 fejja miktub vote later. fil-lista tagħna hija pażna numru 3. Emenda 70. Emenda menant Jean Lambert. Has it fallen? It's twice and fallen. Falls if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 din il-mozzjoni, abbozz ta' mozzjoni għal rizoluzzjoni. Mela, favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Namlu verifika elettronika. Kolħat vota? Grazzi. 39 favur u 5 kontra. u dan huwa riżultat. Għaddiet. Mm-hmm. Okay, are you ready for the next item on the Mela lesti għal parti li jmiss tal-agenda? Iskema ta' assigurazzjoni għal eh, minu qiegħed għal zona euro. Dan huwa studju Nati il-kelma l-sur Joseph Dunn li huwa id-direttur tal-unit tal-unit tal-valuri Ewropej fil- fil-settur tal-riċerka, natih il-kelma. Grazzi ħafna sur President. Jiena nirrappreżenta il-Servizzi tal Riċerka tal-Parlament Ewropew u d-Direttorat tal-Valur Miżjut Ewropew li kien maħluq flimkien mal-Kumitati Aħna qegħdin hawnhekk illum b'rapport. L-ispiża ta' l-ispiża ta' non-Europa. Aħna għamilna follow-up ta' studju li seħ fil-passat fejn naraw illi azzjoni addizzjonali fuq livell Ewropew tista' tagħti valur miżjud lill unjoni Ewropea um, li laħħa kważi il-triljun euro. U dan għandu um, jiġi effettwat minn inizjattivi differenti bħal pereżempju l-iskema tal-assigurazzjoni kontra l-qatt Aħna hawnhekk nixtiequ noffrulkom l-istrumenti meħtieġa sabiex nippreżentawlkom l lażliet li hemm. Prezentajna dal-istudju fi frar ta' din is-sena u kellna diskussjonijiet eh, minn dak iż-żmien li hemm. Naħseb li eh, l-importanza tal-kwistjoni komplet tikber minn dak iż-żmien li law u kena diskussjonijiet anka fuq livell kemm politiku kif ukoll akademiku. Fir-rapport tagħna għandna żewġ annessi wieħed eh, ġimħej minn SEPS eh, hija simulazzjoni u li jħor miċ-ċentru Ewropew ehm, għar-riċerka ekonomika. Aħna għan prezentaw tan ix-xogħol iż-żewġ esperti se jitkellmu għal seba' minuti kull wieħed u nixtieq ngħid illi fir-rapport tagħna nagħmlu referenza għal l-esperjenza tal-Istati Uniti illi hija interessanti f'dan il-kuntest minħabba illi huma għandhom sistema ta' assigurazzjoni ta' din it-tip diġa fisseħ u s-servizzi ta' riċerka kongressjonali jagħmlu studju fuq dan. Nafu li dan plastru soċjali għall-Unjoni Ewropea u fil-fatt din iskema hija għażla importanti jekk tixtiequ fil-fatt tilħu l-anijiet dwar ix-xogħol. Grazzi ħafna issa nagħti il-kelma lil kollegi sabiex jagħmlu preżentazzjonijiet. Issa is-sur Dons li se jagħmel preżentazzjoni. Um, actually, ma Jina il-għare ma saħli, mis-seps, grazzi tal-li stedentna. Għan prezentaw il- kustjoni il-prezentazzjoni tagħna li naħsbu li għandha tkun priorità din l-assikurazzjoni tkun tkun priorità għal Kummissjoni ġida u l-Parlament. Ser nibda bistoqsija sempliċi. Assikurazzjoni kontra xiex bħalissa hemm żewġ proposti ewlenin illi qed eh, hemm iktar letteratura dwarhom u l-ewwel li noħor, l-ewwel proposta noħor u eh, assikurazzjoni kontra r-renju ta' Brussell hekk kif insejħu l aħna li tassorbi ftit mill-xokkijiet. Kull darba li kunem reċessjoni f'pajis dan il fondi dan il-fondi eh, eh, jintervjeni sabiex iħallas il-benefiċċji għal ammont ta' żmien limitat f'dan il-pajjiż. Imbagħad hemm it-tieni proposta li dik illi ħriġna biħna f'seps li ħsieb u illi inkopru xokit il-kbar biss u in eh, xogħol tas-soltu nħalliha sistema ta' benefiċċji. U aħna ikunu biss sistema ta' assigurazzjoni bejn is-sistemi ta' benefiċċji nazzjonali fil-każ li jkun hemm xi diżastru biex ngħidu hekk. Il-ħsieb wara dan kollu u li aħna naħsbu li l ispiża ta' reċessjoni biż ta' għat berba fil-mija hija iktar mid-doppju ta' reċessjoni illi tkun inqas b'saħħitha minn bin-nofs. Qed taraw ehm, formula hawnhekk, formula matematika qudiemkom. Hija formula sempliċi. L-ħsieb u l-Fond Ewropej jintervjeni sabiex jiffinanzja l-benefiċċji eh, tal-qat kull darba li il-qat jizdit iktar minn xi livell partikolari. Dak li qed tgħid il-formula hawnhekk i il-fondi eh, tħallas il-benefiċċji għal ħaddiema illi għal ħaddiema illi qegħdin għajda għal amont għasir ta' żmien meta il-livell ta' qatt jola iktar minn ċerta livell. Għandna tliet każijiet hawnhekk. Tistgħu taraw in-numru ta' każijiet illi kien ikollna kieku l-assigurazzjoni, tip ta' assigurazzjoni ta' ħalja fis-sena 2000. Bażikament fond kontra em, eh, effetti minn Brussell kieku kella t-intervjeni 161 darba u din ket tkun riżultat ta' eh, għat ta' livell ta' 3 fil-mija. Umbat għandek avveniment iktar rari meta il-qat fuq livell għasir ta' żmien ikun iktar qoli minn fil-mija. Kieku f'dan il-każ fit-12 sena dan il fondi intervjeni design il-darba u mbagħad ikollok eh, każ ieħor fejn l-intervent tal-fondi kien ikun iktar rari miktar importanti u dan ikun ferbin u dan kien ifisser li kien intervenejna 40 darba. Kif taħdem? qabbel il-Greċja eh, ma l-Estonja, kieku zgur kieku il-fond kien intervjeni fil-Greċja matur il-reċessjoni l-kbira u kien jgħin l-Greċja sabiex kien jwassif kważi kważi fil-miet tal-prodott gross domestiku kull sena. Il-Greċja interessanti u li r-reċessjoni ma kienx kun l-unika kawza. Iżda naraw fl-Estonja illi kieku l-fond kien intervjene kif żmien ir-reċessjoni kif ukoll fl-2003 meta kien hemm problemi fil-pajjiż. Issa, ser nidikom l-vantaġġi ta' din it-tip ta' fondi. Wieħed mill-vantaġġi fl-opinjoni tagħna huwa li huwa politikament fattibli iktar faċli e, mill milli xi sistema ta' skemi ta' benefiċċji fuq livell Ewropew U raġuni li kieku jaħdem b'ammont żgħar ta' finanzjar. Nistimaw aħna illi l-fond kien ikun fil-gvell iktar oli fl-2009 għax kien hemm ħafna każijiet. U kiku dak iż-żmien kien ikollna bżonn 30 biljun euro li jammonta għal 0.3% tal-prodott gross domestiku Ewropew. U se kien ikollu impatt qawwi fil-pajjiżi li kellhom il-bżonn kien ikun ukoll eh, faċli li tiġestieħ għaliex il-fondi eh, jintervenu biss fejn hemm bżonn u hemmhekk ikun hemm nuqqas ta' burokrazija, ikun hemm nuqqas burokrazija bekk. Nistgħu nippromovuh dan jitfit ma' sistemi nazzjonali ta' konverġenza. Kif għal kollega tiegħi mhux eh, l-iskemi ta' benefiċċju kollha jaħdmu l-istess fil-pajjiżi kollha. F'ċerta pajjiżi stabilizzaw l-ekonomija f'oħrajn le. Issa hemm xi ostakli wkoll. Wet mill-ostakli u li l-fondi iridu jkunu bil-fors obbligatorji. Jekk jiġi deċiż li dan ser ikopri pereżempju l-Unjoni Ewropea kollha u ż-żona euro biss, Mela, eh, f'dak il-kas, meta tittieħed id-deċiżjoni, il-parteċipazzjoni hija waħda obbligatorja. Jekk ma tkunx obbligatorja, f'dak il-kas eh, ser jidħlu biss fija din fondi nies li għandhom bżonn il-fondi. Issa, kwistjoni oħra li tqajmet ħafna drabi matul l-istudji tagħna hija il- Biza' li kun hemm trasferimenti permanenti. Din hija biża li mhix ġustifikata fl-opinjoni tagħna għaliex xek nosservaw perjodu ta' żmien twil biżejjed ninnotaw illi kull pajjiż f'xi żmien ieħor se jisofri minn xi xokk ta' qatt pal pereżempju il per eżempju fil-bidu tal-disajnijiet, ta il-pajizi kienu nibbenifikaw minn din, minn dan il-fond kien il-pajizi ta' Danimarka u l-Svezja, l-om il-ġurnata Danimarka u l-Svezja, ħat ma jimmaġinom jibbenifikaw minn dawn il fond iżda 20 sena ilu kien ikunu eligibli. Issa, ser nitkellem ftit dwar is-sistema tal-Istati Uniti li aħna ma nazbux li hemm mudell tajjeb għal l-Unjoni Ewropea u dan minħabba li l-iskema ta' assigurazzjoni kontra l-qatt fl-Unjoni Ewropea Eh, edha fuq livell federali minħabba li kienem bizza ta' eh, dumping soċjali. Din il-bizza hija inqas eh, ġustifikata fl-Ewropa minħabba li l-benefiċċji fl-Ewropa ilhom jeżistu għal iktar minn mit sena u żviluppaw sistema ġenerali żviluppaw fil-pajjiżi kollha. Is-sistema fl-Istati Uniti toffri ċerta flessibilità il-Kongress jekk irid jista' jestiżi ċert jestendi anzi ċerta benefiċċji f'każijiet ta' emerġenza. U b'dan l-istess mod nistgħu nirreġixxu f'każ ta' riċessjoni iżda il-rekomendazzjoniet tagħna li joħorġu li ġew ispirati mis-sistema Ewropea, anzi Amerikana hija sistema ta' di aħna sejħu la sistema ta' esperjenza. Fl-Istati Uniti kulħadd iħallas isu f'karus biex ngħidulu hekk u f'każ ta' kulħadd fl-Istati Uniti ħallas f'din f'dan il-karus pereżempju, u mbagħad f'każ ta' kriżi e, dawn il-flus ikunu jistgħu jintużaw fejn hemm bżonn. U naħseb li aħna wkoll nistgħu napplikaw din it-tip ta' sistema. L-aħħar punt huwa dwar il-ħsieb tal-li naqdu din l-iskema ta' beneficju ma' skemi oħrajn. Dak li sibna u li benefiċi, il-benefiċi u ma tajbin, pero jaħdmu tajjeb jek ikunu uda ma benefiċi ehm, marbuta ma skemi għas-suq. Għalek aħna naħsbu illi għandu jkun hemm rabta ma l-istituzzjonijiet tal-suq tax-xogħol mod ġenerali sabiex nibenefikaw. Grazzi lis sunira Maselli. Issa is-sur Dolz. Grazzi ħafna tal-li tal-li sedentna għawnek sabiex niprezentaw eh, sur Newman qed jitkellem. Nixtieq nippreżenta r-riċerka tagħna.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 li huma possibbli għal din sistema fi żona tal-Unjoni Ewropea. Rridu sistema tikkumplimenta sistemi nazzjonali u nibdew billi nsemmu li jrid tkun assigurazzjoni bażika li tiżgura illi livell minimu ta' assigurazzjoni hija garantita. U nistgħu naħsbu wkoll benefiċċji estiżi li jżidu l-effetti tal-assigurazzjoni f'riċessjoni eh, iktar twila. Bħala finanzjar, nista' naħsbu f eh, f'sistema li kolla rating ta' esperjenza jew le. Jew kella nistgħu naħsbu f-mekanizmi ekkim sejħa clawback. Issa rigward tip ta' benefiċċji l ewlenin huwa lew ikunu bbażati fuq iż jew kellha bazati fuq trigger. Issa, fl-ewwel każ ikollna sistema li tkun qiegħda hemm il-ħin kollu tkun implementata il-ħin kollu. Iżda f'każ li nibbażaw fuq trigger mela hekk irid ikun hemm benefiċċji li fil-fatt jiġu mnedija biss jekk ikun hemm xi kriżi. Għandna l assigurazzjoni jista' jkun assigurazzjoni eh, ta' kontingenti assigurazzjoni qegħdin dejjem hemmhekk. X'istgħu nibbenefikaw minn dawn is-sistemi bħala stabilizzar għas sistemi ta' qatt jista' jkun abbażi ta' żmien u dan ifisser li tkopri biss perjodu ta' qatt għal benefiċċji estiżi dawn jitlu fis seħħ biss wara ċertu żmien jagħtu benefiċċju għal dawk li idumu qiegħda. Bħala terminu li jkun redistributed dan isir minħabba li hemm meta jkunem għat għal periodu qasir. Ser niprofa nitkellem fil-qosor, immorru għal punt li jmiss. Nistaw nejdu illi għal UIs bażiċi il-gvernijiet jistaw jittardjaw ċerta miżuri dan minħabba li il-gvern iħares lejn l-ispiża ta' benefiċi fuq medda twila ta' żmien. Iżda nistaw nejdu illi jekk ikun hemm inċentivi sabiex il-gvernijiet e, jkollhom politika għal suq ta' xogħol attiv ikun il-benefiċi ikunu aspett pożittiv jista' jkollna wkoll aspetti ta' manipolazzjoni amministrativi ukoll u din se toħlna problema. Għanna esperiment ta' simulazzjoni u għall esperimenti tagħna effukajna fuq sistema IUI sempliċi saqsejna xiġri kieku kellna assigurazzjoni li kien ċiet introdotta fl-1999 u għalek għamna analizi blura mill dak iż-żmien sa issa, anzi sa 2013 Għamilna eh, rajna illi assumejna illi tħul 50% ta' tħul ikunu garantiti mill-iskema ta' assigurazzjoni u l-iskema tkun kalibrata b'tali mod illi tħul ikun neutrali fuq il-perjodu mill-2000 sal-2013 u il-taxxa ikun hemm taxxa ta' 1.6 fil-mija fuq id-dħul kollu fuq tax-xogħol fuq il-dħul eh, ġej mill-impjiegi. Il-volum medju kien ser ikun 49 eh, biljun euro kull sena. Mbagħad eh, għanna xi xenari alternattivi li l-ekim seħa experience rating fejn ikollna rati ta' kontribuzzjoni skont kull pajjiż u mbagħad għandna l eh, kloba jiġifieri li jkollna razz kontribuzzjoni skont l-aġġustamenti ta' pajjiż u mbagħad għandna l-benefiċċji ta' kontingent li huma trigger base, ġifieri jekk ikun hemm xi avveniment. Grazzi, jina eh, kon napprezza li qed tipprova tqassar il-ħin tal-intervent tiegħek iżda l-interpreti irid ikollhom il-possibilità li jkunu jistgħu jsegwu. Thank you very much, and uh, I will continue presenting the... Grazzi, issa ser inkomplu niprezentaw eh, l-analizi, ser nibda bir-rati ta', eh, ta kopertura u dan għal periodu 2000-2013 li qed naraw hawnhekk il-linja il-kaħlaturi il-livell tal-qat fi Greċja, l-Irlanda, Spanja u l-Ġermanja matul iż-żmien. Dawn erba' pajjiżi huma part mizzona żona euro u huma eżempji ta' biex juru li kien hemm diverġenzi fir-rata tal-qatt. Fil-Ġermanja, per eżempju, ir-rata tal-qatt kienet qed tiżdied sal-2005 u f'dak iż-żmien kienet it-tieni l-ola livell fiż-żona euro u mbagħad kienet ir-rata tal-qatt kienet iktar baxxa f'pajjiżi oħra, sa bir-reċessjoni il-rata ta' qatt żiedet ħafna f'ċerta pajjiżi pal Greċja, l-Irlanda u Spanja fil-waqt illi fil-Ġermanja naqset b'mod kostanti. Dak li qed naraw hawnhekk f'termini ta' kopertura u hawnhekk għandna l-linja oranġjo l-iskema li tkopri il-qat ċikliku kiku eh, tonqos eh, tibda tonqos f'każi ta' riċessjoni fit-tul fejn ikollok ħafna nies li jdumu qiegħda. Issa nkomplu għall effetti budġetarji u l-influssi finanzjarji. Dak li qed naraw bħalissa fuq din it-tabella huma il-kontribuzzjonijiet net ta' kull sena, il-kontribuzzjonijiet medji. Il-riżultat Importanti u li il-maġġorenza tal-istati membri kienu ser ikunu kontribuenti net f'ċerta snin u e, jirċievu iktar e, f'pajjiżi oħra u dan jgħid ukoll għal pajjiżi bħal Ġermanja. Il rati ivarjaw minn punt 5 sa punt 4 iżda hemm stati membri illi kienu ser ikunu kontribwenti net, netti biss bħal l-Austria u l-Olanda bħala eżempji. U hemm pajjiżi oħra li kienu ħajkunu eh, net recipients biss u dan fil-fatt japplika għal Franza, Litwanja u, eh, u Spanja. Iżda rridu nżommu f'moħħna li dinja bis-simulazzjoni l-affarijiet jkunu differenti fil-prattika. Issa, Lan ta' din l-iskema u l insaxħu l-istabilta makroekonomika fi żona euro biex nofru xi forma ta' stabilazzjoni fuq livell ċentrali u nara insibu sibna fil-fatt li din l-iskema kieku kienet tassorbi parti qawwija mix-xokk tal-2009 pereżempju. Naraw illi 36% ta' ta' nefqa li kienem seta' jiġi assorbit fuq livell Ewropew. U naraw irri dawk il-pajzi l-iktar li ntlaqtu fi żmien kriżi Greċa, l-Irlanda, l-Italja, Portugal u Spanja parti kbira minn dan ix-xokk niġi assorbit minn din l-assigurazzjoni fil-bidu tal-kriżi minħabba li fukar fuq il-qat ċikliku, dan l-effett mbagħad kien jonqos kien jonqos wara ċerta mont ta' snin minħabba li kien hemm każijiet ta' qatt fuq medda twila ta' żmien. Hemm ukoll skemi oħra fejn nistgħu pereżempju nżommu il-benefiċċji fuq 50% tal-dħul eh, medju u nistgħu naraw ukoll illi l-ammont ta' redistribuzzjoni bejn il-pajjiżi u tħul ivarja iktar ma jkun b'saħħtu pajjiż inqas jiġi profdut eh, stabilizzar. Ser inkompli ehm, mekkanizmi oħra naraw illi meta kontribuzzjonijiet naraw li kontribuzzjoni se jvarjaw ħafna fl-istati membri dan minħabba xeri differenti ta' għat. Iżda aħna interessati kif il-kontributi kienu ser ikunu kif il-kontributi ġa ġustati f'intervalli differenti minħabba minħabba li ntalmu mill-esperjenza. għonek raraw tabelli u d-dimna fej għanna l-kontribuzzjonijiet il-linja l-kaħla hija l-baseline ta' kontribuzzjonijiet fuq livell euro, mbagħad għandna żewġ sistemi ta' clawback fejn is-sistema l-kontribuzzjoni tiġi ġustati matul iż-żmien. Unek naraw illi dawn is-sistemi ta' dawn il mekanizmi ta' clawback jistaw jibbenefikaw, jistaw jgħinu l-iskema. Din ma tapplikax għall istati membri kollha għaliex ir-rata ta' kontribuzzjoni li tkun ibbażata fuq il-perjodu ta' qabel ovvjament mhux neċessarjament ħad tkun perfetta għall iżmien attwali għax tkun issa tiġi tipplikata eh, bċerta tardjar. Issa il-benefiċċji ta' kontingent jekk il-benefiċċji jiżdiedu biss b'wieħed fil-mija taraw l-effetti fuq linja ħadra, u mbagħad għandek u għandek il-kuluri differenti xiġri jekk il-rata ta' għad kompli tizdid bwieħed fil-mija kull sena. Is-sejba ewlenija hawnhekk minn din l-analiżi hi li l-ammont ta' cross-country transfers ikunu limitati minn dawn l-iskemi ta' benefiċċji li joffru benefiċċji immirati sew għal dawk il-pajjiżi l-iktar li huma milquta mill-qatt nixtieq insemmi illi Franza illi tkun net recipient eventwalment issir eh, kontribwent net eh, jekk jiġu fis jekk fil-fatt ikunu qed jiġu applikati dawn is-sistemi ta' benefiċċji. Spanja wkoll semmejt illi kienet se tkun eh, net recipient matul is-snin kollha iżda permezz ta' dawn is-sistemi skemi ta' kontingenza Spanja kienet tibda tkun kontribwent net fl-2007 u mbagħad terġa' fl-2008 tibda tirċivi iktar militati. Issa xi konklużjonijiet skema ta' assigurazzjoni Ewropea tista' tkun eh, skema ta' stabilizzar b'saħħita u tuħsib ukoll l-aspett soċjali tal-ħolqien tal-politika fl-Unjoni Ewropea. Għandha bżonn budget baxx ta' madwar 49 biljun euro u memx għalfejn ikun hemm Eh, memx għalfejn tkun qed eh, toħroġ il-flus il-ħin kollu dan iżda jiġi ikkalkulat skont eh, il-xejriet fil-pajjiżi u l-benefiċċji tal-kontingenza iwaslon għas ridistributar mill-ġdid u jkun hemm iktar stabilizzazzjoni. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna lilkom il-koll. Dan kien studju illi intom għamiltu fuq talba tal-komitat tax-xogħol m'għandniex wisħin għad-diskussjonijiet iżda nixtieq xorta nati il-kelma lil dawk il-kollegi li forsi għandhom x'interess li għamlu xi kommenti jew jixtiequ jsaqsu xi mistoqsijiet. Nibdew bis-Sur Becker. Sur jiex jitkellem għal-grupp e, tal-PPE? Le, mela, nagħti l-kelma s sinja Xtajtuk. Grazzi, net, grazzi ħafna għal din l-informazzjoni. Dan is-suġġett ma tantx konna ċennajna liħ fil-passat. Jina, il-konċett joġobni imma għalina ma jistix għax fil-Ġermanja jisa ħaġa automatika li wieħed ma jilqax proposta bħal din. Naħseb dan huwa punt din il-perspettiva ta' mekanizmu ta' solidarieta tajjeb li narfuha biex kun hemm iktar kuxjenza dwarha. Għalija Inti semmejt pajjiżi li forsi ma l-ewwel daqatajn jidrinna li huma stana imma u li mill-2005-2008 kienu qed jibbenefikaw minn dan. Imma fil-Ġermanja nsibu minn studji li anki jekk ġifiri il ġermania huwa pajjiż li sejjer tajjeb u li irċevejna ħafna flejjes dan iż-żminijiet ta' għat oli u minnu ma meta nitkellmu fuq skema ta' assigurazzjoni fl-Ewropa ta' solidarjetà irridu nuru biċ-ċar li dan mhux se jkollu impatt negattiv għal l-ispejjeż tax-xogħol għall-intraprizi. Fl-opinjoni tiegħi ma jkunx hemm bżonn li fuq livell nazzjonali l-iskemi fuq livell nazzjonali jinbidlu. Hemm ċertu base standards fl-Ewropa u għal dawn għandna nimmiraw. Nxtaqt insaqsi għalek, hemm impatt negattiv fuq dik li nsejħu l-income distribution fl-stati membri differenti? u skema ta' assigurazzjoni ta' il-qat verament tista' tejna biex ikon nilħqu dan il-baseline fl-Ewropa. Nafu, kemm n-nis imaqdru l-Ewropa u jgħidu li affarijiet bħal dawn jistgħu wkoll jintuża ħażin għal fini ħsiena. Għalhekk f'termini prattiċi wieħed jista' jevita il-misjus. Ħanieħdu tieni mistoqsija u mbagħad intom tistgħu tirribattu. Sinjura Harkin għall-alde, grazzi u grazzi għal eh, daw kolla li tawna il-rizultati. Rizultati interessanti li ġaluna nirriflettu U dejjem tajjeb li konna il- dawn l-esperimenti, dawn l-simulations, biex ikonna edeja tal-konsekwenzi u tal-impatt. Għax ħafna drabi anki jekk l-idejiet tagħna li naħsbu li huma tajbin, e, e, l-idejiet hemm ikunu, imma ma nkunux nafu li r-riżultati mhux dejjem ukoll se jkunu tajbin, għalhekk tajjeb li qegħdin ikonna dan id-dibattitu. Jina, qed nara l-perspettiva tiegħi ġifiri il-fat li ma tantx nifem f'dan is-suġġett. Però xorta xtaqt nagħmel mistoqsijiet naħseb ta' min nerġgħu naċċennaw għal trasferimenti permanenti. Iva, dan punt importanti naħseb kien l-ewwel kellima qalet li jekk il-żmien ikun twil biżejjed dan it-trasferiment ikun minimu. Imma naħseb punt importanti rridu nfetqu fid-dettall dwaru. U l-aħħar kellima meta nara l-konklużjonijiet naraw dawn il-mekanizmi clawback bazati fuq il-rating ta' esperjenza Imma forsi kiku jiena naqra il-rapporti kollu nista' nifhem, imma tista' tinafset iktar informazzjoni dwar l-impatt ta' dan kollu għandi ħafna mistoqsijiet oħra, imma peress li għadni qed nkun nsir intiża tad-dokument għafaw, imma nirringrazzjakom għal verament prezentazzjoni interessanti. Is-sur Mann. Iva, grazzi. Jiena naħseb li hija ħaġa tajba li qegħdin niddiskutu il-kem tqum kieku jkollna il-non-Europe għaw nis dal-parlament li jgħidu ejja fl-axħar eh, niqfu bl-Europa jina nafu li f-istati membri għaw nis li jaxsbu għalim memx bżon l-Europa din l-idea nistaw niqfuq bija jekk naslu jina naqbel ma' Sur Juncker li hemm bżonn istrumenti ġodda li hemm bżonn valur miżjud fl-Ewropa. Imma il-kwistjoni ta' kemm huma possibbli li jitlu fis-seħ l-affarijiet. Jekk ikonna skema ta', assigurazzjoni ta' dan it-tip fl-Ewropa, irridu bil-fors inbidlu s-sistemi nazzjonali tagħna u l-autoritet nazjonali e, se jkunu jridu jibidlu l-approċ tagħhom. Ġifiri, rridu nidħlu fil-font ħafna. Ma nix su wahdini wieħed tax-xogħol fl-Ewropa m'hemm l-ebda wieħed għal relazzjoni industrijali għal rappreżentazzjonijiet għalhekk ma tasbux li ikun hemm il-periklu il li nkunu qegħdin noħolqu mod ieħor ta' trasferiment Għanda razun il sinjura Steinmeck. Għanna il-Fond Ewropew Soċjali, għanna dak ta' globalizzazzjoni. Diġà jeżistu strumenti għalek ma taħsbux li jem edin nitflu fil-periklu li irridu nerfaw responsabilta ta' għal dawk in-nies li qegħdin li huma qiegħda ma fil-pajjiżi oħra hemm din id-dimensjoni soċjali veru. Imma ma nistawx ngħidu għandna dal-programm tan ġenerus għall-assistenza biss għax strumenti diġa jeżistu, strumenti ta' għajnuna, rridu nużawhom u nuz. u x'taħsbu allura fuq din ir reflessjoni tiegħi. Iva, naħseb eh, t tippruvaw ġifiri, t tirrispondu. Iva, grazzi ħafna għal mistoqsijiet u anki għal kommenti. ibda b'tal aħħar ek tippermettuli, jiena naqbel kompletament. Meta wieħed jitkellem dwar it-tul fisseħ l-implementazzjoni, skema ta' assigurazzjoni fil-qasam tax-xogħol wieħed irid jara meta f'liema ċirkostanzi tista' tintużi tintuża wkoll. Ġifiri għadba ħafna ħafna passi x'naqtfu l qudiem Bil-fors irrit ikun hemm eh, ċertu livell ta' armonizzazzjoni bejn l-istituzzjonijiet f'dan il-qasam tax-xogħol. Għadna ma wasalniex, imma xtaqt ngħid li l-istrumenti li għandna diġà fuq livell ta' Unjoni Ewropea mandom lebda effett ta' stabilizzazzjoni automatiku għalhekk irridu naraw proposti oħra sabiex ikonna mekkanizmu ta' stabilizzazzjoni. Ġifiri, di din l-iskema u koll aħna qed nipproponu li jkun hemm parti minna li tassigura l-estabilizzazzjoni fuq livell Ewropew ma teżistix strument b'effett ta' stabilizzazzjoni, ġifiri l-emmek irridu morru. Għax sissa fuq livell Ewropew mhux qed jirnexxilna nagħmluh. Imma ir-riskju ta' trasferimenti permanenti, ir-riski hemm qegħdin għalek aħna u koll talna ħafna fil-fond fjom fil-studio tana, e, dawn l-aspetti xorta jridu jibqaw jiġu studjati u analizzati. Saqsejtuni ftit fuq il-klo back mechanism, ħan nispiegalkom ftit xinu dan. Il-kontribuzzjonijiet li jkunu imħalsa mill-istati membri għal din l-iskema ta' assigurazzjoni Ewropea tal-qat, ma tkunx kontribuzzjoni konġunta l-istess ammont tal-kull stat membru, tkun tiddependi minn numru ta' trasferimenti bejn stati membri u jekk ikun xem bżon għal aġġustament fis-sistema li teżisti diġà fl-istati membri sabiex kollox jaħdem mod neutrali. Għanna bżon mekkanizmu li jkun jippermettilna li nillimitaw dawn it-trasferenti bejn l-istati membri fi żmien ta' ċiklu wieħed dwar l-impatt ta' distribuzzjoni mill-ġdid dan huwa kunċett li huwa diffiċli ħafna li wieħed jistudjah u jagħmel analisi tiegħu. L-iskema bażika hija msejsa fuq il-kunċett li ovvjament e, tissostitwixxi s-sistemi nazzjonali sa ċertu punt imma Dan kollu ikun jiddependi fuq kif ikunu organizzati s-sistemi nazzjonali wara kollox. Issa, dwar il-problema ta' li l-iskema tintuża ħażin. Tajjeb li ngħid li hawnhekk ikun hemm bżonn għall-armanizzazzjoni ta' skemi bħal dawn li jeżistu diġà fl-Ewropa. Tajjeb. Grazzi. Iva. Grazzi ħafna għal mistoqsijiet eh, kollha li għamiltunna u jekk ma ċans li niddiskutu kollox iktbunna. Jina u koll għan itkellem fuq il-misjus. Fil-proposta il-riskju huwa wieħed żgħir. Qed nitkellmu fuq sistemi ta' bejt minn ta' 20 għalhekk ir-riskju huwa zaħir ħafna. Fuq il-minimum requirements iva naħsbu li il-fatt li jkun hemm font dan irid jaqbel ma' koordinament u armonizzazzjoni ta' livell minimu għax rajna li s-sistemi ta' beneficju tal għalqat mux bizzejjed biex kunem stabilizzazzjoni tal-ekonomija ma jaħnux fil-pajizi kollha. Issa fuq il-fondi li jeżistu diġà nafu li mhux biżejjed li jessef jew inkella dak tal-globalizzazzjoni dawn jieħdu ħsieb li ristrutturar meta jkun hemm kompanija li tbiddel il-post il fej minn fej taħdem. Aħna hawnhekk l-anijiet huma differenti Iġifiri mux qed jissostitwixxu ma jistawx jiġu minn flokom, jistaw jikkomplementaw. Issa fuq l-ispejjeż tan-non Europe. Dan huwa dawn l-ispejjeż huma għoljin speċjalment fi żminijiet katastrofiċi ġifiri meta kien hemm eh, riċessjoni tant qawwija f'dan l-aħħar ħames snin jew dik tal-disajnijiet, tal-bidu tad-disajnijiet. U għalhekk naħsbu li jekk ikun hemm assigurazzjoni mill-ġdid bej fondi nazzjonali u għal-mod li rridu nimxu l-qoddim għax wara kollox fl-Europa l-welfare state jeżisti kważi kullimkien, imma mem lebda pajjiż li jista' jiffaċċja riċessjoni qawwija waħdu, speċjalment imħabba l-miżuri ġodda tal-budgets, il-pressjonijiet il-ġodda. il il ġodda Għalek edin niproponu aħna dan u għalan tal-din l-iskema ta' reinsurance. Um, ma nistax natikom iktar eh, ħin kem li l-kom u kolla li kellom il-kommenti u l-mistoqsijiet. Għaxad baqanna punt fuq l-agenda li bil-forsi rridu nitrattaw il-lum. Għalek nirringrazzjakom kolla għal verament l-impenn li ħattu riżultati u kolli tajtuna tal-istudju s-sur Dan, s-sinjura Maselli, s-sur Neumann u s-sur Dolls. Iċ-ċifri li tajtuna issibuhom fil-applikazzjoni tal-meeting, ġifiri hemm mod ta' kif issibuhom il-fatti jekk tridu tkomplu tistudjaw dan is-suġġett, imma ikonna niqfu għaw fuq dan is-suġġett illum. Tajjeb li forsi nerġaw namlu laqa dwar dan is-suġġett. Nirringrazzjakom tal-li kontu unek hawnhekk illum tal-li għamiltu dan ix-xogħol kollu. Grazzi ħafna. U bekk nistgħu immorru għal punt 11 fuq l agenda Iġifiri, il-fat li konna pjattaforma Ewropea għal e- kooperazzjoni aħjar aħjar, fil-dak li għandu xaqsam mal prevenzjoni u il-fat li ma jkunx jitnaqqas ix-xogħol mhux dikjarat. Minħabba it-timetable nixtieq nitlobkom kollha daw kollha li qegħdin tippreparaw għal dan is-suġġett daw kollha nies kollha li stidilna li verament iżommu mal-ħin. Fl-introduzzjoni jittakom, għandkom erba' minuti kull wieħed għall-introduzzjonijiet ta'kom. ħannibda skont l-informazzjoni li għandi Sinjura Muriel Gwynn. il-DG Employment eh, Affarijiet Soċjali Inklużjoni fidejk, Sinjura. Grazzi ħafna, Sinjura President. Peress li għandi biss arba minuti nixtieq ngħid li il-Kummissjoni diġà resqet il-proposta fuq il-kreazzjoni ta' din il-pjattaforma f'Lulju għalhekk mhux se noqgħod nitkellem fuq l-aspetti fid-dettall dwar din il-proposta. il proposta dak li eh, nixtieq ngħid hawnhekk illum huma tliet punti. L-ewwel net għandna s saftajim konverġenti dwar l-impatt fuq il-livell ta' soċjetà, livell ta' ekonomiku anki soċjali, da ta' xogħol mhux dikjarat anki fuq livell tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fl-amministrazzjoni eh, li għandna palissa l-fatt li qegħdin noħorġu mill-kriżi, l-impatt fuq il-sigurtà, il-drittijiet fuq il-saħħa, fuq is-sigurtà tax-xogħol, anki ġifiri l-assigurazzjoni u anki l-benefiċċji u l-perspettivi tal-pensjoni u anki il kompetitivita lejali u l-problema u koll tal-itħul fiskali u l-kontribuzzjoni ta' sigurta soċjali. L-aspet fuq soċjetà u koll eh, xol ta' nisa, per eżempju, eh, nisa li jintlaqtu ħafna ħażin mill eh, dan il-fenomenu ta' xol mhux dikjarat. U meta kienem il-xol li sar mill-Eurobarometer, u persuna waħda minn kull għaxra ddikjarat li diġa kella xtaqsam ma xie xogħol ta' mhux dikjaratu 4% qalu li kienu diġa ħadmu eh, mingħajr ma ġew dikjarati matul dik is-sena. It-tieni punt tiegħi huwa li nfakkar il-raġunijiet għaliex aħna ħriġna b'din il-proposta tal-Kummissjoni il-fatt li rid ikonna eh, forma ġdida ta' kooperazzjoni fuq livell Ewropew ħafna proġetti li twet u dan ħafna snin, anki bejn stati membri, minn sertu esperti, il-Komissjoni u kol tat eh, konfinanzjament, għalek ġifiri mish ħaġa ġdida din. Imma xorta rajna li kienem ċertu lakuni fi xogħol li jsir mill-Unjoni Ewropea, speċjalment eh, u kienem nuqqas ta' kooperazzjoni bejn l-Istati membri Għaliex dan għax konna qed naraw li kienem eh, ma kienx hemm approċċ l-istess holistiku, kien hemm ċertu stati membri li kienu jaħdmu bi prassi tajba u fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea imbagħad l-ispetturi tax-xogħol dawk li jaħdmu għal sigurta soċjali, dawk ta' dwana, l awtoritajiet li jaħdmu fil-qasam tal-immigrazzjoni, jew kellan dawk tal-taxxa fuq livell tal-Unjoni Ewropea ma jaħdmux flimkien mem lebda forum fej dawn jistgħu jiltaqgħu u jaħdmu flimkien. Mem xlaqqas dan il-bdil u l-qsim ta' esperjenza mbagħad hemm fattur ieħor id-diffikultajiet li għandhom l-autoritajiet nazzjonali u anke fuq livell ta' l-Unjoni Ewropea li jkun hemm dawn l-aspetti transnazzjonali tax-xogħol mhux dikjarat ħafna drabi l-mekanizmu tradizjonali għandhom xaqsmu biss ma l-affarijiet iktar nazzjonali, domestiku. Ma tantx nafu dwar xiġri f'pajjiżi oħra, stati membri oħra u għalhekk ma jkunx hemm laqqas dejta li tgħaddi minn pajjiż għal ieħor. Għalhekk din il-pjattaforma li qed tiġi suġġerita mill-Kummissjoni lan tagħha huwa verament biex tara li ma jibqgħux dawn id-diffikultajiet. It-tielet punt li xtaqt insemmi huwa li ovvjament f'dan il-forma ġdida ta' kooperazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea irridu naħdmu ma' ħafna protagonisti ovvjament fuq livell tal-awtorit nazzjonali kif qed tilkom rridu naħdmu ma' entitajiet differenti dawk ta' kontroll u ta' prevenzjoni f'ħafna oqsma, imma huwa wkoll importanti li naħdmu ma' dawk l-imsieħba soċjali li f'ċertu stati membri jikoperaw mod dirett ma' l-autoritajiet tal-kontroll u ta' prevenzjoni diġa teżisti prassi tajba ħafna nafu bija li eh, ċertu stati membri jiprattikawa, imma rridu naħdmu kol mal-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea li jizvilupaw l-expertise li għandhom fidejhom din l-expertise. Expertise interessanti ħafna li tista' tintuża tajjeb mill-pjattaforma biex ix-xogħol jinbeda f'kondizzjonijiet eh, tajbin. Eurofound, l-Aġenzija tal-Lisbona dwar is-saħħa u sigurtà Eh, il-WTO u kol ġifiri għal dak li huma spezzjonijiet u dawn huma verament il-offol biex ikonna kooperazzjoni tajba fl-Unjoni Ewropea xogħol li jkun iktar isir mod integrat dan huwa importanti u l-fatt juri li qegħdin nitolbu lill istati membri li jkun hemm din l-interface koordinata ħafna għalek ġifiri li huma importanti dawn il-punti ta' kuntatti li għedin proponu aħna. Sena għawnek għax għaddu l ħin xtaqt bisnejt li il xkonna strateġija aħjar fl-Unjoni Ewropea hija li aħna inqablu din il-kooperazzjoni msaħħa fuq livell nazzjonali ma wkoll fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Thank you. Grazie. is-Sur Valdes, id-direttur tal-Eurofund. Grazzi. President. Grazzi. Tali tajtna din l-opportunità biex natu din l-informazzjoni. Aħna f'dawn l-aħħar snin Eh, għamilna xi studji fuq il-ħaddim appostati u kien hemm żewġ rapporti illi iproduċew iktar informazzjoni u taw riżultat illi eh, għana database fuq il-mizuri illi nistaw nużaw biex niġildu kontra e xol mux dikjarat u hemm ħafna prassi metodi differenti u bekk inkunu nistaw anki natu riżultati ta' din l-esperjenza anki ehm, minn pajis għal ieħor Din l-informazzjoni anki disponibli anki online, testaw tħarsu leja skont is-settur, skont il-pajis u anki skont it-tip ta' miżura. Aħna nanalizzaw il-miżuri differenti mhux biss il mizuri ta' deterrenza, imma anki dawk ta' prevenzjoni, ta' kura u ta' tisħiħ tal-impenn. Għal da' stant edin niprovaw e, naddu mill e, l-istrateġija tal-bastun eh, u e, anki biex inżidu l-level ta' rispett ta' konformità. Aħna rajna bidla fil-prassi fis-snin fl-istati membri differenti u anki fil-pajizi kandidati illi aħna analizzajna il-mizuri jistaw jiġu implementati, però ġew użati sensiela aktar wisa ta' miżuri. Xuhut mill kwistjonijiet importanti u lezzjonijiet li nistaw nitalmu rajna li il-problema hija differenti minn pajis għall-ieħor speċjalment fid-dimensjoni tiegħu. Kien hemm pajizi illi għandhom ħafna nis mux impiegati u oħrajn li għandhom inqas, is-sitwazzjoni hija kompletament differenti. Rajna li hemm ftit attenzjoni għal għal impenn, iktar enfasi fuq ir-rispett. Aħna rajna wkoll illi speċjalment reċentement kien hemm inqas taqsim ta' prassi tajba Għal dastant irrid ikollna iktar studi biex inkronistaw nħarsu lejn l-anijiet ta' kull miżura, l-użu ta' unitajiet komuni għall-evalwazzjoni u rridu nifmu kol xtib ta' miżuri u x'tib ta' kombinazzjonijiet ta' miżuri eh, huma ma l-iktar effettivi f'kull kontest. Meta nżommu dan f'moħna, nħossu li l-proposta tal-Kummissjoni għatajba tajba u tifoka fuq il- prevenzjoni tal-ħidm ta' xogħol mhux dikjarat, però anki jridu niżviluppaw l-analiżi ta' miżuri u l-implementazzjoni ta' strumenti. Aħna għandna proġett fl-2015 fejn nixtiequ nużaw id-database. Però il-proposta il, tal kummissjoni Eh, toffri li kunem eh, pozizjoni ta' osservazzjoni, però il-problema è li memx budget inklus hawnhekk. U jekk huwa mistenni illi ikonna rwol iktar attiv biex id-database tkun pjattaforma interattiva, allora dina tkun ħaġa ġdida. Hemm xi opinjonijiet biex nispiċaw il-proċess ta' konsultazzjoni fil-Parlament u ġi propost illi illi il-forma għandha tkun differenti. Grazie. Grazie. Essa Issa nisimaw menant Sur Trumper, eh, rappresentant ta' Business Europe. Inti president tal-grupp ta' ħidma ta' relazzjoni Industriali ta' Business Europe. Grazzi, jena sa' nibda billi niddikjara minn jien. Jena nirrapprezenta Business Europe li trapprezenta miljoni ta' kumpaniji dikjarati fl-Europa illi obbat jimpiegaw miljoni ta' ħaddima dikjarati fl-Europa. Aħna eh, imħazbin li qed naraw kompetizzjoni mhux ġusta x'hemm ħafna kumpaniji mhux dikjarati u ħaddiema mhux dikjarati. U aħna nilqaw il-proposta biex tinħoloq din il-pjattaforma. Però ma rridux naħsbu illi dana jista' jsir billi wieħed joħloq il-pjattaforma sempliċement. U jiena stess nidħol minn f'xi proposti speċifiċi ċi, illi naraw li mhumiex prezenti fil-proposta tal-Kummissjoni. Per eżempju, u jiena se nitkellem issa fuq dak li qalet il-Parlament fi riżoluzzjoni ta' jannar tal-2014. U mhuwiex biżejjed illi ninfurzaw pieni u illi u iktar kooperazzjoni bejn l-autoritajiet. Iva, din hija ħaġa li nilqawa, però rridu noħolqu ambjent fejn ma jkunx favorevoli li wieħed ma jiddikjarax fl-Europa u illi ikun daqshekk ta' spiża illi wieħed jiddikjara fl-Europa. Sakemm dan il-bilanċ ma jitjibx, sfortunatament sensibu ħafna kumpaniji mhux dikjarati u ħaddiema mhux dikjarati fl-Europa. U tieni punt, U li nħossu li hija eh, nieqsa din fil-proposta tal-Kummissjoni, il-pjattaforma għandha tagħmel analiżi ta' situazzjoni fl-Ewropa dan huwa veru, però ma tajtx tip ta' analiżi. Aħna nilqgħu jekk jiġi analizzat għaliex f'ċerti stati membri, f'ċerti reġoni, hemm ambjent aħjar fejn il-maġġoranza tal-kumpaniji u tal-ħaddiema u huma eh, dikjarati u ftit biss mhumiex Jiena żgur li reġuni oħrajn jistgħu jitalmu minn din l-esperjenza u nixtiequ l-pjattaforma tanalizza dawn l-affarijiet ukoll. It-tieni punt, it-tielet punt, kif diġà intqal fil-proposta hemm miktub li għandu jkun hemm knowledge bank a proposit ta' ftejmiet. Anki din hija parti mill eh, dirett attiva fuq l inforzar tal-posting tal-ħaddima. Aħna u koll nishtiqu nsibu dawn raġunijiet nafu li ħafna minnom diġa ġew accettati mill-Istati membri, però mhuwiex faċli illi insibuhom dawn l-ftejmiet bilaterali. Għal daqstant aħna nixtiequ nisħu fuq l-urġenza, ma nistawx noqogħdu nistennew sakemm jisħa tiġi maħluqa din il-pjattaforma. Aħna nixtiequ li l-Kummissjoni diġa issa Eh, tistieden l-Stati membri biex tirreġistra dawn il-ftejmit biex bekk inkunu nistaw neħdu l-ispirazzjoni. Ma nistawx nistennew eh, sakemm ikun hemm l-infurzar ta' dik id-direttiva biex nieħdu azzjoni. U mbagħad l-aħħar punt hija fuq il-self-employment. Focus self-employment. Anki din irridu nevitawa, rridu neġiddu kontra taħħa, hija kontra il-kumpaniji dikjarati, pero nibżaw biss li jekk ninkludu f'din il-pjattaforma sen senaslu għal dewmin. L-autoritajiet jafu bi għamiex mux dikjarata, Ija e, dikjarata b'mod fals. Għal daqstant ma nistawx e, e naċċettaw din is-sitwazzjoni u importanti. Umbat fl-aħħar fil-pjattaforma E, irridu ninkludu anki dawk il-odda biex dawn il-kumpaniji auto e, e, ser bogus for, self-employed companies, ċoħe li mumma falsi, li ma jkunux veri. Grazie. Grazie. Essa il-Signora Warnek, illi ea konsulent legali tal-ETUC. Grazie. L-ETUC tilqa din il-pjattaforma indipendenti ġdida fuq il-xogħol mhux dikjarat. U aħna nixtiequ li tkun obbligatorja l-istati membri kollha u għandu jittieħed approċċ olistiku aħna l-istennija tagħna hija li dina mhijiex biss awtorità ġdida fuq livell Ewropew, ma trid taħdem għal daqstant ma nistax niqfu hawnhekk imħabba l skambju ta' informazzjoni u l-aħjar prassi, ma rridu jkun hemm infurzar tal-liġijiet u standards tal-xogħol u koordinazzjoni u strumenti speċifiċi u narraw eżempi anki fuq di fil-rapport tal-Parlament fuq l-ispezzjonijiet tal-xogħol li TUC talbet li tiġi inkluża direttiva fuq standards minimi fuq l-ispezzjonijiet U rridu niżviluppaw ankoll miżuri konkreti ta' politiki fuq eh, l-iskambju ta' staff u eh, training konġunt u anki eh, azzjoni ta' kontroll konġunt biex niġġieldu kontra il-ħidma mhux dikjarata transkonfinali. Għalina huwa importanti li l-Istati membri kollha obbligatorjament iridu jihdu uh, sem f'din il-pjattaforma jekk iridu verament illi ikonna riżultati fl-Unjoni Ewropea kollha. U ma nistawx nieħdu l-bażi legali bħala skuża għal biex ikonna ambizzjonijiet żgħar. Eh, rridu e, naraw ukoll illi rappreżentanti tal-Istati membri li jkunu preżenti fil-pjattaforma ikollhom verament mandat għal ħidma tagħhom fil-pjattaforma. Dana biex il-ħidma tkun effettiva. U naturalment għalli TUC u importanti il imsieħba soċjali fuq livell Ewropew imma anki fuq livell nazzjonali ikunu involuti u dan mħabba l-rwol speċifiku tagħhom. Kif diġà ntqal f'sistemi eh, nazzjonali eh, eh, dan mhuwiex rwol biss tal-awtoritajiet imma anki tad-dialogu soċjali illi jiġilet kontra l-inċidenza tal-ħidma tal ħidba mhux dikjarata. <clears throat> U specialment il- il-ħaddima mux dikjerati huma dawk li jaraw eh, u għaf l-interess tagħhom eh, li jiġu dikjerati għax huma vittmi ta' ħafna situazzjonijiet. Din il-pjattaforma għandha tiġi stabilita minn il-kumitat għax diġa hemm esperjenza ta' ħidma flimkien ta' kooperazzjoni. Fuq l-operazzjoni aħna nixtiequ illi il-pjattaforma tkun tista' taħdem indipendentement għal daqstant aħna nipproponu illi jkollna president u viċi president illi jiġi elett mill-membri tal-pjattaforma u li jkun hemm programm annwali u li jkun hemm rapportar kull sena. Nixtieq li l-islik tkun osservatur fil-pjattaforma biex nkunu nistaw norbtu l-istrutturi u l-isforzi eżistenti fl-imkien u niproponu anki li l-Partit Soċjali jkunu membri biex ikunu jistaw jaqdu ir ruol taħħom. Kifat qabel. Aħna naħsbu li rridu namlu distinzjoni ċara bejn e, bejn il-ħidma mux dikjarata nazjonali u dik tras konfinali. U għem bżon ta' kompiti speċifiċi biex ikonna esperienza speċifika u kooperazzjoni kooperazzjoni konġulta għal kas tal- Eh, ħidma mux dikjera dikjerata transkonfinali. Hemm bżonn ikun hemm skambju rapidu ta' eh, informazzjoni għax l autoritajt għandhom bżonn ta' informazzjoni malajr mingħand stati membri oħrajn. Kif hemm miktub fit-test is-sistema li hemm huwa volontarju biss għal dastant ma nsibux effettiv. Eh, u anki fuq il-kwestjoni tal-putta kuntat, taħna nħossu illi hemm bżonn niżguraw l autoritajt kollha rilevanti jkunu involuti attivament bħal anki il-Partit Soċjali għal daqstant il-ħidma da tiġi preparata u akkompanjata minn kulħadd. U l-aħħar punt huwa il il-pjattaforma tkopri anki il-self-employed follows. E, u Dana mhuwiex inkluż fil-ħidmiet tal- e, tal-inizjattiva, u bżon tiġi inkluża. Għal daqstant, eh, il-test huwa tajjeb, però għandu bżon ta' iktar ambizjonijiet fil-prattika. Grazzi. U sal-aħħar. Kellim u għassur Tussejn, president ta' Slick, illi semmit qabel. Il-tfisser Senior Labor Inspectorates Committee. U għandek grupp ta' u wkoll illi jirigwarda anki il-xogħol il eh, mux dikjarat. U inti anki direttur eh, ġenerali tal- servizz pubbliku. L-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom għal eh, dan l-invit eh, huwa unur għalija aħna namlu x-xogħol ta' spezzjoni, sigurtà u anki mħabba il-ħajja, il-saħħa, skużawni. Niltaqgħu darbtej fis-sena u namlu laqat eh, formata plenarja u jkun hemm rappreżentanza kbira. Ġifiri fil-grupp ta' ħidma ta' slik għanna mbagħad sottokumitati u l observatoire jiena president tal-grupp ta' ħidma Observatoire. Ix-xogħol tiegħu ġifiri huwa is-sigurtà u l-saħħa fuq il-post tax-xogħol u id-drittijiet fis-settur tax-xogħol. Iġifiri, anki aħna fuq din il-pjattaforma l-ġdida għamilna rekomandazzjonijiet, opinjonijiet li l-ewwel rridu irridu napprofittaw ruħna x'diġà jeżistu ħafna pjattaformi speċjalment dwar il-dil ta' informazzjoni Eh, Sibiles, per eżempju, Ice New, ħafna eddejat. Għalek, aħna irridu naġlu u nużaw u koll il-pjattaformi li jeżistu naraw li kunem sinerġiji bejnietom qabel noħol u tana. Is fuq ix-xogħol mhux dikjarat u pjattaforma għal dan il-an Ix-xogħol li jagħmel is-slik servizzi eh, ta' spezzjoni tal-Unjoni Ewropea jagħmel ħafna xogħol u nikkonstitwixxu eżempju tajjeb qed nitkellmu fuq id-dipartimenti ta' spazzjoni dejjem ġifri dak li għandu x'jaqsam ma' sigurtà u saħħa fil-post tax-xogħol Imma hemm ħafna entitajiet il-departimenti ta' servizzi soċjali u kol u dawk u kol tal-taxxa. Kulħadd jaħdem flimkien inkwantu għall-entitajiet, eh, l-entitajiet tal-istat U naf li mhux faċli li wieħed ilaqqa il-kulħadd anki mħabba problemi tal-flus. Ta Qabel konna nistiednu żewġ persuni minn kull stat e, membru, sa eh, wasalna għal persuna waħda mħabba it kabbi tal-Unjoni Ewropea. Imma dejjem tajjeb li kunem jew xi osservatur jew espert Iġifiri l-fat li konna żewġ membri nixtieq li għal kullaqa ikonna agenda li tkun ippreparata sow minn qabel u naraw fiex wasal kull grupp ta' ħidma biex aħna dejjem nitkellmu fuq prioritajiet inkontu għal temi. Fuq l-enforcement, il-kontroll, għanna grupp ta' ħidma u l-membri kollha hemmhekk reprezentati u fuq il-gruppi l-oħra u jiddependi mill-pajjiżi li jkunu jixtiequ ikunu membri. per eżempju għanna fuq is-sustanzi eh, perikolużi, cross-border enforcement, U l-axħar grupp ta' li aħna għamilna kien dan l observatoire l-osservatorju nejdu l-għana. Issa fuq ir-rapporti dawn jiġu publikati għal kull laqa namlu rekomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet un bat jittieħdu fil-laqa plenarja. Grazzi ħafna ta' li għattu tisimaw li biex nejdilkom kif jaħdem eh, eh, taħdem laqda tijaj. Grazzi tal-introduzzjonijiet fit-tajtuna. Issa sur Pirinski mill-grupp SD illi huwa responsabbli li huwa rapporter illi qed naħdmu fuq fil-Parlament. Il-mikrofonu fidek. Grazzi President. L-għonet permettu li nesprimi l-apprezzament għana għall-introduzzjonijiet un naħseb li kullħat koll japprezza. Peress li ħana kollha nifmu illi problema hija pjuttost komplessa. Din il-problema tal-fenomenu tal-xogħol mhux dikjarat. E illi jeħtieġ approċċ impenjat mill-gruppi ta' interessi minn punti di vista differenti u bil forma li ġieti proposta mill-Kommissjoni illi eh, fl-opinjoni tiegħi jistħu ila għarfien hija sfida wkoll biex issir strument ġdid ta' valur miżjud u mhux sempliċement format ġdid mingħajr kontribuzzjoni għal soluzzjoni aħjar għal din il-problema li hija pjuttost gravi. Għadda stan President, jiena nixtieq niproponi mistoqsija illi daw kollha illi ħadu sem e, nixtieq illi rispondu għaliha u mbagħad e, eh, fliktar mod eh, sempliċi possibbli. Il-mistoqsija hija di ikun utli kiku nipruvaw natu definizjoni konkreta ta' natura preċiża tal-problema li għanna u dimna. U għan ispiega. Fil-komunikazzjoni tal-Kommissjoni hemm miktu pilli. dan huwa l-ewwel test tal-dokument tal-Kummissjoni hemm miktu hemm definizzjoni tal-xogħol mhux dikjarat. ċoe illi huwa kwalunku attività illi jam mħalsa legali fin-natura tagħha, però mhix dikjarata għall awtoritajiet pubbliċi. E, meta wieħed iqis anki differenzi fis-sistemi ta' regolamentazzjoni. Allora, il-problema hija il-kwistjoni hija di il-problema tal-ħidma mhux dikjarata hija stess il-problema jew hija il-problema il-fatt li mhijiex reġistrata fl-awtoritajiet u dikjarata l-autoritajiet. U din il-mistoqsija namela għalix ċarament dan il-fenomenu għandu propju marbut mal-talba għal dawn l-attivitajiet u anke għall-esistenza anke tal-offerta. Allora il-kumpanija għandhom interess illi jimpiegaw dawn il-ħaddima Eh, u anki il-ħaddima stess huma lesti illi jihdu. Nifmu fil-fatt illi dan il-fatt li dan ix-xogħol mhuwiex dikjarat wassal għal konsegwenzi gravi kemm għal ħaddima stess illi qed jaħdmu f'kondizzjonijiet prekari, ikollhom inqas eh, liħ u benefiċċji oħrajn. Eh, u anki problemi ta' kompetizzjoni ġusta dan għal għall-autoritajiet fiskali, għall-autoritajiet ta' sikurezza soċjali u autoritajiet oħra wkoll. Għal daqstantina nħoss illi. Il-sfida li għanna qoddimna hawnhekk hija kif nistaw aħna nirregolarizzaw dan il-xogħol mux mhux dikjarat. U qed nara illi anki il lingwaċ li qed jiġi ntużata hawnhekk f'din id-diskussjoni hija naħa waħda biss, għax qed niġġieldu dejjem qed ngħidu niġġieldu, nikkombattu jew namlu prevenzjoni, deterrenza, klimek qed nużaw, krim aggressiv. Għal daqstant l-ewwel mistoqsija li għandi għas Sinjura Gwyn. E, tal-Unit on Labor Law, inti il-mistoqsija jadi, inti taqbel illi jekk aħna niprovaw dejjem iktar ninteraġixxu mal-pjattaforma, il-Kummissjoni tista' teżamina serjament iż-żewġ partijiet tal-impenn li għanna, tal-sfida li għanna. L-ewwel waħda hija dik tal-infurzar il-periklu tal-leġislazzjoni soċjali, imma minn fl-istess ħin anki il-miżuri illi jagħtu il-kuraġġ u l-possibilità il-dawk li mhumiex qed jiddikjaraw ix-xogħol illi joħorġu u jiddikjarawh. Umbat mistoqsija għassur Juan Menandez Valdez, tal-Eurofund u jekk hux jixtieq xi espandi xejn fuq it-teżi tiegħu tal-bsaten u l-karoti għax huwa kien qed jirreferi għalli huwa kien dak li qed nipprova ngħid jiena hawnhekk f'dawn il-mistoqsijiet li qed nagħmel hawnhekk illi hekk kiex rakkomandazzjoni tal-Eurofund li konna attenzjoni uguali kemm għall-infurzar kif ukoll għall-miżuri ta' enablement. U bat li sinjura Trampe, eh, sur Trampe, għandi din mistoqsija għalik, inti terrapprezenta il-mod qawwi il-tħassib tal-kumpaniji dikjarati eh, fuq il-konsegwenzi negativi tal-ħidma mhux dikjarata. Però inti għamilt anki allużjoni għal idea illi il-xogħol mhux dikjarat fl-Unjoni Ewropea jgħum ħafna flus. U minn dan jiena nifhem illi tixtieq tara illi x-xogħol mhux dikjarat e, jitnaqqas anki bħala skop ta' attivitajiet u mhux li jinkixef u li jiġi dikjarat. U ti verament taħseb illi dan huwa punto di vista importanti għax jekk il-xogħol u ix e, e, e, ħafna jew le hija kwistjoni ta' negozjati bejn il-bejn il-partit soċjali u anki jirrigwarda aspetti ta' kompetitività. Umbat fuq il-sinjura, l-sinjura Varnek, mill-utik. Nishtiq, nishtidnek biex forsi tajdinna xinija l-esperienza tijak fil-tentativ li għamilt sissa e, illi tinkludi anki e, il-xol mux dikjarat. E, xtaħseb illi għal aħjar strategija li l-pjattaforma tiħu Eh, kemm biex tiskoraġġa il-dawk il-ħaddiema specialment fuq livell transkonfinali illi għadhom jaddu f'din is-sistema li huwa negativ x'kien ikun kieku il-rwol tiegħek proattiv mal-Partit Soċjali u mal-awtoritajiet pubbliċi biex teleb din il-problema komplessa u, negativa ħafna fil-fat. U fl ħar nishtiq li kollegi u nis prezenti illi jipruvaw jihdu sem f'dan l biex din il-pjattaforma ġdida tagħti verament valur miżjut fuq livell Ewropew l-sforzi tal-Istati membri u tal-Partit Soċjali fil-formati differenti bħal slik u oħrajn li semmew illum biex ikun hemm perċezzjoni vera illi il-problema tiġi indirizzata bl-aħjar mod, b'mod attiv u bimpen. Grazie. Left. Grazzi safad l-na 25 minuta u naħseb li jkun liktar utli li kiku tatu tweġibit fil-qosor il-kol intom. biex bekk ikolna ċans u kolla l-interventi minnaħat tal-komitat. Grazie ħafna il-rapporter eh, fuq din il-kwistjoni ta' supply and demand jina naħseb li Il-Kummissjoni fir-raġunament li għamlet u anki fl-evalwazzjoni tal-impatt li għamlet qabel għamlet il-proposta jiset id-dimensjoni komplessa ħafna tal-fenomenu il-fatt li f'sistati membri differenti ikunem għal reġunijiet multidimensjonali ikunem dawn ir-riżultati u għalhekk kollox irid jiġi konsidrat b'ħafna reqqa. Għalhekk l proposta l-Kommissjoni qed tagħti għal forum ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-Istati membri għax forum bħal dan anki minn dak li smajna hawnhekk, eh, eh, forum bħal dan għadu ma jeżistix nafu li hemm ħafna entitajiet li jagħmlu kontroll, prevenzjoni. U jekk dawn jinġabu flimkien, il-viżjoni tagħna se tkun ħafna aħjar, ħafna ikbar kunu nistaw għalhekk il-fenomenu nittrattaw mod aħjar. Il-problema tax-xogħol mhux dikjarat jista' tisaw koll jisaw koll jiġi studjat bl-evalwazzjoni tal-miżuri li diġà jeżistu fl-istati membri. Eurofound semmaw daw. Ovvjament, proposta tal komissjoni hija li kooperazzjoni tkun possibbli bejn l-Istati membri u dawk li msieħba li jistaw iġibu valur miżjut dawk soċjali, l-aġenziji, etc. Madana kollu, ċertu xogħol se jkollu impatt fuq l-analiżi u l-mod ta' kif dan ix-xogħol mhux dikjarat jista' jiġi formalizzat. Ma dan bil-prassi li diġà teżisti fuq livell internazzjonali riflessjoni ta'kom u xogħol ukoll tal-WTO u koll li l-sena diħla sejati ċertu riżultati fuq din dak li kemm sejħa ekonomija informali. Dan id-dibattitu ovvjament ikun jirrikredi li jirrikjedi li jaqsmu bejnietom l-esperjenzi diverġenti ħafna l-istati membri varjaw ta' kif jagħmlu x-xogħol bejniethom. L-ideja hija li jkun hemm iktar orjentazzjoni, direzzjoni komuni l-istess bejnietna imma din tkun fuq livell internazzjonali. Grazzi. Grazzi. Nifhem. Li għandi bżonn eh, li diffiċi tifhem din l-analiżi minn żewġ approċċi. Irrid ikollok l-okkażjoni, l-motivazzjoni, ġifiri li tikseb milli li eh, titlef u kollok ikollok ukoll ġustifikazzjoni morali, irrid ikollok daw tliet affarijiet biex fil-fatt tkun involut fil- eh, f'xogħol mhux iddikjarat. Aħna ġbarna ħafna eżempji hawnhekk tajnikom ħafna eżempji iżda kif e, fil-fatt repetit il-Kummissjoni Ewropea l-evalwazzjoni hija xi ħaġa eh, kruċjali. L-evalwazzjonijiet ma tistax tqabbilhom jista' ikollok imqabbel tista' pereżempju tqabbel pajjiżi differenti jista' jkollok ideat differenti li tara l-miżuri fil-fat ħadmux mod tajjeb jew le biex tara li mkienu effettivi diffiċli, diffiċli mal evalwazzjoni sabiex tagħmel miżuri iktar effettivi, l-aħjar ħaġa tista' tagħmel u li titgħallem li mhuma l-iktar miżuri effiċenti u anke jkun hemm sim ta' informazzjoni biex tagħmel dan. Din hi xi ħaġa nistgħu fuq livell Ewropew u diffiċli ħafna li dan l-eżerċizzju jsir b'mod individwali mill-istati membri. Grazzi. Grazzi tal-mistoqsija, aħna ovvjament eh, favur is-saħħa u favur l-infurzar u l-kontroll. Dan sabiex niġildu il-xogħol mhux iddikjarat, iżda dan mhuwiex biżejjed. Anzi, din ħafna l-bot Nirridu niffukaw u kol fuq li noħolqu soċetajiet fejn il-ħaddima u il-kumpaniji jħossu illi meta ikunu qed jiddekjaraw minfusom eh, u fil-fat ikunu qed iħalsu għal eh, benefiċċji iżda ikunu qed jirċievu xi ħaġa lura wkoll għalek nkunu inkoraġġuti iħalsu skont il-liġi. Hemm ċerta partit tal-Unjoni Ewropea li huma ħjar minn oħrajn fejn hija norma li inti tiddikjara lek nifsek tħallas it-taxxi u l-kontribuzzjonijiet soċjali u tħoss qed tirċievi ġaġa lura. Il-punt tagħna u illi jgħid li l-pjattaforma ser tinkludi analiżi mela din hija xi ħaġa li għandha tiġi analizzata. Nistgħu nitalmu xi ħaġa mill-istati membri l-oħra li jirnexxilhom ikollhom livell ħafna iktar baxx ta' xogħol mhux iddikjarat għax nasab li hemm lettonijiet li jistgħu jiġu malma. Peut-être d'abord ce que le SLIC a Minn dak li smajn minn li slik jina naħseb irrid ikonna definizzjonijiet ċari ta' xinuwa xogħol dikjarat, mhux dikjarat. Ikonna wkoll indikaturi għal dak ix-xogħol mhux dikjarat. L-ewwel net l-interess għandu ikun dejjem il-ħaddiema, ħaddiema li dejjem jisbruhom f'sitwazzjoni prekarja, u mbagħad ikun hemm min iħaddem li ma jkunx dejjem ukoll qed jaħdem kif suppost fis-sens ma jiddikjarax biex ma jitin tħalsux il-kontribuzzjonijiet għas-sigurta soċjali jew dawk ta' taxxa. Għalhekk wieħed irid jara kemm ċertu intoppi amministrattivi fil-Belġu dan l-aħħar investejna ħafna li għal dan il-proġett li l-informazzjoni ta' dibmot elettroniku biex nifaċilitaw l-affarijiet. Il-slik taħseb li il-xol mux dikjarat ma jqafx mal-frontiera jew fil-ċertu stati membri verament em, jitilfu għax ix-xogħol ikun qiegħed jiġi moħbif fi stati oħra u iservu bista jisom xi kaxxa tal-posta. For the question. Grazzi tal-mistaqsija, eh, l-isforzi tal-trade unions fost Eh, eżempi differenti tal-sforz qed nagħmlu huwa li trade unions qegħdin hemm sabiex eh, jinformaw lil ħaddiema u aħna qegħdin hemm sabiex jinformaw l-ħaddiema dwar id-drittijiet tagħhom. Ngħidulhom x'inhuma ma l-abbużi, ngħidulhom li kieku xi drittijiet tagħhom xi jkunu fuq livell nazzjonali ċfirem dik il-pjattaforma stabilita sabiex natu din informazzjoni lil ħaddiema. Kifet qabel hemm ukoll ir-rwol tal-ftejmiet kollettivi sabiex fil-fatt innaqsu l-ammont ta' xogħol mhux dikjarat għaliex riċerka u rrit bħal pereżempju riċerka mill-ILO illi il-livelli tal-pagi fil-fatt għandhom rwol importanti eh, fuq il-livell ta' xogħol mhux iddikjarat fl-istati membri. Jekk ikun hemm fil-fatt ftemit kollettivi sabiex iġu maqbula pagi diċenti dan ser ikollu effett fuq l-ammont ta' xogħol mhux iddikjarat. Għalhekk jiena għamilt referenza għal mekkaniżmi eh, ta' negozjar qabel. Appart minn hekk l-irwol ta' trade unions huwa hemm u dan fl membri aktar minn oħrajn it-trade unions għadhom il-rwol li jmorru fl-intraprizi u fil-kumpaniji differenti u jiċċekjaw u jivverifikaw jiċċekjaw il-kondizjonijiet ta', ta xogħol. Dan huwa importanti għalina, importanti li trade unions kollhom aċċess għan negozji kunu jistgħu jivverifikaw jaraw eżattament x'qed jiġri. Punt tal-aħħar saqsejtuna kif nirregolarizzaw il-ħaddiema mhux dikjarati u l-opinjoni tagħna li jkun utli ħafna li kieku il-konsegwenzi legali meta ħaddiem mhux iddikjarat jinstab nasab illi għandu jiġi dirizzat wara bħala ħaddim id-dikjerat Dan żgur inqas l-inċidenza ta' ħaddima id-dikjerati. Hemm xi shadow rapporters li jadumaw? Li sijar? Li FTD? Nibdew bil-PPE. Mistoqsija qasira mill-PPE, mill-GUE, l-FTD, mis-Sinja Harker mill-ICR. U Kuneva, u Sinja Kuneva, Iva. Anzi, nibdew bis-Sinja Kuneva. Grazzi ħafna. Grazzi għandi mistoqsija. Di kwistjoni ta' ċivilazzjoni. Ma jistax ikollok progress għad detriment tal-saħħa u sigurtà tal ħaddima tagħna. Iċ-ċivilizzazzjonijiet tagħna dew minn snin diffiċli. Aħna iġġilidna għadrettijiet tal-ħaddiema, sal ħaddima taħarsu lejna. Dak li importanti u li aħna deċidejna li inħarsu li din il-problema indirizzawa madwar l-Ewropa. Issa din hija biss eh, bidu ta' kooperazzjoni, skambju ta' prassi tajbin fl-Ewropa, din dan kollu jista' jgħin lill awtoritajiet sabiex joħorġu politika ċara. Irridu wkoll iżda ndaħlu fis-seħ miżuri ta' prevenzjoni miżuri ta' prevenzjoni ta' prevenzjoni sabiex kun nistgħu niġġieldu dan kollu mod effettiv. Min iħaddem illi jizom lura mill-li eh, jaċċetta miżuri vinkolanti fuq is-saħħa s-sigurtà tal-ħaddiema irridu jaħsbu fil-kompetizzjoni wkoll. Għax jekk jagħmlu hekk ikunu qed jikkompetu b'mod inġust kontra min japplika liġijiet kif suppost. Għanna bżonn natu ta' tajm rib lejn is-sistema ta' osservazzjoni minna li qed proponi l komissjoni Il-ħaddiema irid ikollhom il-possibilità illi ikollhom rwol attiv u jagħmlu proposti jagħmlu proposti tagħhom. Il-Parlament Ewropew ukoll rritu ikollu mod kif eh, jipparteċipa. Issa nati il-kelma lis-Sinjura Romana Doċ mill-PPE. So jtsejt fil-qosor. Komment fil-qosor jek ti permettuli. Grazzi ta' din l-opportunità biex eh, naqsam ħsibijieti fuq dan is-suġġett. Ovvjament jina nilqa kull sforz sabiex innaqsu l-ammont ta' xogħol mhux iddikjarat fl-istati membri kollha. U kull possibilità sabiex innaqsu il- L-ma ta' xogħol mhux iddikjarat u importanti hemm bżonn ta' analiżi u ta' skambju ta' prassi tajba. Jiena naħseb illi Windet. Irrid ikollna dispożizzjoni definizzjoni eżatta tax-xogħol li jsir mhux dekjarat. Ġifieri lan ikun diffiċli jekk ma nkunux nafu eżattament fuq x'qed nitkellmu, imma wieħed irid jara wkoll il-raġunijiet għaliex inniex irrikorru għal xogħol mhux dikjarat u r-raġunijiet ivarjaw minn stat membru għal ieħor. Naħseb fil-maġġoranza ta' dawn il-pajjiżi il-raġuni tkun minħabba il-, -raġuni il- l-impożizzjonijiet li hemm il-flejjes li jridu jitħallsu għalhekk irridu nipproponu wkoll possibiltajiet biex inraznu ir-raġunijiet għaliex wieħed jirrikorri għal xogħol mhux dikjarat. Biex nagħlaq jina u koll ngħid li qed naqbel ma dak li jinsibu fid-dokument jiġifieri. Dawk l-impjegati mhux dejjem ikunu jixtiequ jevitaw il- eh, il-kontribuzzjonijiet eh, ta' lejn it-taxxa jew sigurtà soċjali ħafna drabi ikun min ħaddem li ma jkunx irid jiddikjarhom u jisforzaw ukoll l-impjegati għal dawn it-tip ta' eh, kontratti. Din il-problema rridu ukoll inqiswa minn perspettiva ukoll differenti. It's McIntyre, but yes, thank you. Um, uh, is McIntyre li sijar. Nishti nirringrazzja l-kellima ta' dal-ħodu kif ukoll il-relatur. Jien nilqa bisħieħ. Um, to exchange jien ilqa bisħieħ l insettiva sabiex ikun hemm skambju dwar l-aħjar prassi sabiex ikun hemm uh, ftejm aħjar u komuni dwar ix-xogħol mhux iddikjarat. Jiena fimt minn tal-Kummissjoni li ix xogħol mhux iddikjarat huwa kwalunkwe attività illi e, kwalunkwe attività illi skont il-liġi iżda mhux iddikjarata lil mhux iddikjarata lil gvern nazzjonali. Ġifieri kwalunkwe attività illegali e, hija barra minn dan l-ambitu għalhekk qed nitkellmu dwar attivitajiet legali Din hija kwistjoni serja li tħalli effett fuq l-istati membri kollha. U mod partikolari hija problema minħabba l-evażjoni tat-taxxa kif ukoll frodi fil-benefiċċji. Iżda is-sitwazzjoni ma tiqafx mal-awtoritajiet tal-istat membru nifsu, issa toħloq ukoll kompetizzjoni inġusta dawk il-negozju individwi li fil-fatt isegwu l-liġi u li jirreġistraw hekk kif suppost. Naħseb illi natura u l-iskala ta' xogħol mhux iddikjarat ivarja minn stat membru għal ieħor għalhekk approċċ ehm, wieħed mhux ser ikun tajjeb, mhux ser ikun effiċenti ċerta stati membri se jibbenefikaw iktar minn oħrajn minn din il-pjattaforma jinqed hawnhekk li rappreżenta l reġjun tal-West Midlands fir-Renju Unit u jiena rris niżgura illi konna valur għal flusna għal dawk li ħalsu it-taxxina naf li f'pajjiżi id-daqs ta' din il-problema hija ħafna inqas minn pajjiżi oħra. għalek jiena kont interessata ħafna nisma l-Business Europe jgħidulna kif seri tkun inqas eh, tkun tqum inqas flus li tkun irreġistrat u kif ser jatmu. F'ċerta pajjiżi sistema ta' reġistrazzjoni tista' tkun 40 f'oħrajn tista' tkun 40 ġurnata u din waħedha twassal għal ħafna spejjeż din id-differenza. Għalhekk il-liġi t tiġi infurzata iżda rridu niżguraw li jkollna wkoll regolamentazzjoni tajba u aħjar sabiex tkun iktar faċli għan-nies illi jissegu il-liġi li jkunu konformi eh, naf illi kienem tħassib, specialment fi dokument tal-Konsil, dwar illi konna lista li ma tkunx kompluta ta' inizjattivi li fl-istess tkun obbligatorji obbligatorja. Ma nasibx li hija raġonevoli li tagħmlu dan is-suġġeriment, jiena ħerqana li konna approċċ volontarju u din tkun xi ħaġa approċċ volontarju iżda li jista' jiġi appoġġjat minn kulħadd. Kważi għaddinna l-ħin iżda nagħti l-kelma lil eh, kellima mill-grupp Elde. Ser nagħti l-kelma li shadows l-ewwel Nagħti l-kelma li Sr. Begin. Grazzi ħafna. Se nidħol fil-kwistjoni tal-proposta il-ġlida kontra l-ġlid il-xol mhux dikjerati battalja importanti u ġusta f'ħafna pajjiżi, speċjalment pajizi li aħna eh, l-iktar eh, fl-Ewropa eh, minn dan il-fenomenu. U peress li din il-problema Eh, propju jeda seg gravi, nishtiq nara jekk eh, din, eh, din l-inizjativa jiex laħjar mot biex nġildu. Hemm ħafna eh, inizjativi fl-istati u ħafna forum internazjonali għal daqstant il-riskju li din tkun inizjativa inutli hija għoli ħafna u nishtiq nkun għafanki se jkun il-valur miżjud x benefit se jġib li ċittadini eh, e illi anki jekk sed umftit għandu jkun proporzjonali għal riżultati u għal din raġuni nixtieq nkun naf u menant il-Kummissjoni kemm se jkunu l-membri ta' din il-pjattaforma, min se jażilhom u fuq li ma' livell jekk il-Kommissjoni jiex se tipromuovi l-parteċipazzjoni ta' soċjetà ċivili bħala membru attiv tal-pjattaforma mhux bħala osservatur. Hemm ħafna punti li eh, eh, għandhom bżonn ta' risposta u eh, nittama li l-Kummissjoni tkun tista' tirrispondina. Hemm bżonn fl-Ewropa li l-gvernijiet tagħna jieħdu azzjoni u mhux biss jitkellmu. Grazzi. It's a shadow from the Greens. Shadow reporter għal ħodra hawnhekk qiegħda. Terry Ranke. Grazzi tal-li tajtni l-kelma u grazzi u kol tal-informazzjoni, tal-input li ċevejna minna ħatana ħna nazbu li u importanti ħafna li nibdew dan il-kompitu tant importanti niġildu xogħol mhux dikirevet Issa, x'issa tagħmel l-Unjoni Ewropea hawnhekk approċċ koordinat mhux biss ser jkun ta' benefiċċju għal pajjiżi Eh, li għandhom problemi kbar bekk jista' ser jibbenefika li l-istati membri kollha għaliex niġġieldu x-xogħol mhux id dikjarazzjoni jkun ta' vantaġġ għalihom ilkoll għaliex ser issaħħaħ il-sitwazzjoni ekonomika u soċjali fl-Unjoni Ewropea kollha kemm Naħseb illi diġà issemmew ħafna punti importanti, sen insemmi punt wieħed, naħseb illi għanna bżon ikunu għoddu attenti ħafna illi ma nużawx ix-xogħol mhux iddikjarat sabiex insaqsu għal standards iktar baxxi ehm, għas-sigurta u s-saħħa tal-ħaddiema fuq is-suq tax-xogħol. Naħseb illi fil-passat rajna illi il-pajjiżi illi kollhom sistemi ta' benefiċċji u standards effettivi ikollhom fil-fatt livelli iktar baxxi ta' xogħol mhux iddikjarat. Naħseb li l-ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat m'għandix tkun eh, skuża sabiex innaqsu drittijiet eh, tal-ħaddiema. Taħt dawn il-kondizzjonijiet issa għandi mistoqsija. Intqal fil-bidu issa fil-qosor ħafna illi il-krizi kella effett partikolari fuq is-sitwazzjoni tax-xogħol mhux iddikjarat, għalhekk forsi is-Sinjura Green tista' telabra fuq dan il-punt fiktar dettall x'effett rajna kien hemm żieda qawwija fix-xogħol mhux iddikjarat u x'nisa nagħmlu sabiex niġġeldu dan. U t-tieni mistoqsija intqal illi huma il-gruppi vulnerabili li iktar liġu affettwati mix xogħol mhux iddikjarat. Tkellimt dwar il-prevenzjoni, mod speċifiku x'nistgħu nagħmlu sabiex nipproteġu dawn il-gruppi vulnerabbli speċjalment iż-żgħażagħ u kif dan kollu jista' jiġi integrat fl-approċċ ta' prevenzjoni permezz tal-pjattaforma. Grazzi. Hemm xi shadow rapporter illi ma tkellimx illi jixtieq jitkellem ser ikolli nieqaf issa għaliex intom tistaw tilaboraw, pero dan tista' tagħmluh biss f'żewġ jew tliet minuti. Għaliex imbagħad ser jiskadilna l-ħin. Jekk joġobkom, tuna biss ftit reazzjoniet fil-qosor dwar dawn il-mistoqsijiet. Eh, eh, veru, ma stajx nirrispondi għal kull mistoqsija imma jiena lesta li ntikom risposti iktar fid-dettal deputati kollha li jagħmlu il-mistoqsijiet xtaqt biss ngħid li forsi intom issa tafu li l-proposta tal-Kommissjoni issa qiegħda fuq il-mejda il-Kunsill ehm, avvanzaw kol matul il-presidenza eh, tal-Italja eh, ftit tal-ġematilu eh, din tres etem għalek biex navvanzaw issa eh, l-esti, l-esti li naħdmu mal-Parlament Ewropew, rapporter, biex verament ix kun jista' jinbeda mill-aktar fis fl-2015 ġifiri. Għalek issa sta għal-Kunsill eh, li kompli biex xogħol il-Kummissjoni tkun hemm biex tejn, ovvjament. Fuq id-definizzjoni jina naħseb li eh, wieħed ma jridx jinħaba wara subaħ, diskussjoni hemm qiegħda u diskussjoni setejna niżvolġu l-affarijiet aħna preparajna il-bażi u kif qal il-Parlament Eh, tajjeb, aħna maħnix qegħdin naħdmu fuq ix-xogħol bħal il-traffikar ta' droga kella il-ħasil tal-flus. Ċifiri għax nafu li jista' jkun hemm xogħol mhux iddikjarat li ikollu x'jaqsam ukoll ma' ċertu reati kriminali. Imma wieħed irid ikompli jaħdem mal-istati membri u iżom u d u għamnek nejt li l-Kommissjoni hija konxa tal-fat li divergenzi jeżistu bejn l-Istati membri, l-esperjenzi varjaw, imma rridu nkomplu naħdmu mal-Istati membri u l-esperti tagħhom biex nkomplu niddefinixxu dan ix-xogħol mhux dikjarat. U dan aħna ekket niproponu fil-fat biex nkunu iktar effiċjenti fl-istrateġiji u fix-xogħol li rridu nwettqu. Aħna naħsbu li kull stat membru jrid jipparteċipa biex niftħu l-esperjenzi li jaqduna biex nkunu nafu x'inhuma d-divergenzi bejnietna. Ma jfissirx li l-pjattaforma ma tkunx tista' tiddefinixxi l-prijoritajiet tal-programm ta' ħidma tagħha. U jista' jkun hemm numru ta' attivitajiet tal-bidu li ikkunu jistaw jidħlu fis ma xi stati membri u ma xi esperti qabel iġifiri dawn jinfetħu għal kulħadd. Fuq l-anijiet u l tal-inizjativa intom issibuhom fil-proposta ġifiri li l-liġi nazjonali u l-liġi Ewropea tista' titħol fis-seħ aħjar il-fat li kunem xol formali u ta' kwalità olja, l-integrazzjoni ta' suq ta' xol u l-integrazzjoni soċjali permezz ta' tlet eh, għanijiet, um, uh, ġifri kunem kooperazzjoni aħjar bejn l-autoritet tal-Istati membri, kunem u koll il-kapacità teknika eh, li tiftijem aħjar, anki ġifiri ta' dan ix-xogħol mhux dikjarat li jmur minn pajsa għal ieħor u wkoll biex inkomplu nuru kemm huwa urġenti eh, dan il-fenomen biex insibulu kaptu. Dwar l-aspetti iktar dettaljati jiena naħseb ikolli ċans nerġa' nitkellem ma'kom fuqhom. Grazzi. Thank you for... Grazzi ma nasibx li għanna ħin. Għax mux sir ikonna l-interpretazzjoni għal-wis eh, iktar u dan ifisser illi ser ikolli ngħidilkom grazzi tal-li ġejtu hawnhekk, grazzi tal-li ġejtu provajtu twieġbu il-mistoqsijiet kollha tal-membri ta' dawn il-kumitat. E, niskuża ruħi ma' xi membri tal-kumitat li forsi mar nexxilhomx isaqsu l-mistoqsijiet jew mar nexxilkomx intom twiġu l-mistoqsijiet kollha kif tistgħu taraw kienu ħafna nies eh, interessati biex jaraw kif aħna niġġieldu kif nistgħu niġġieldu x-xogħol mhux iddikjarat. Tajjeb nippruvaw noħorġ b'rapport verament tajjeb dwar dan is-suġġett. Grazzi l kulħadd, grazzi tal-mistoqsijiet u grazzi tal-li intom fil-komitat prezentajtu l-mistoqsijiet, grazzi ta' tweġibiet, grazzi u niskuża ruħi tal-li ma mhux kwatt ta' jitkellem. Inkomplu il-lejla mingħajr diskussjonijiet u mingħajr panel biex tippreżentawlhom il-mistoqsijiet. Grazzi ħafna.